Right, good afternoon everybody. Wara nofsinhar tajjeb, sinjuri, u skużawni tal-li bdejna kmini illum, imma kultant konna biss ċans wieħed biex inkunu nistgħu nakkomodaw lil kulħadd. Għalhekk grazzi ħafna lilkom kollha li qegħdin hawnhekk bħalissa u m'għandix dubju li ħajkun hawn iktar membri ktar qudiem Il-punt, l-ewwel punt fuq l-aġenda wara adozzjoni tal-aġenda ma naħsibx illi ħajkun hawn xi oġġezzjoni, ġifieri dika adotta tamba tal-approvazzjoni tal-minuti ta' 16 Ottubru 2009. Ma kellna xejn illi ħadd li ġibna l-attenzjoni għal xi ħaġa hawnhekk għal nassumu dak adottat ukoll. Issa għandna mbagħad eh, l-aħbarijiet minn ħata President mandi l-ebda X'nagħmel jiena għalhekk nistgħu ngħaddu mill-ewwel għall punt numru 4 fuq l-aġenda u jiena nista' nilqa' issa għalhekk lill president tal-Bank Ċentrali Ewropew eh, Jean-Claude Trichet. U dinja it-tieni darba li ħajkollna skambju ta' opinjonijiet u dialogu eh, monetarju taħt it-tmexxija tiegħi. Għalhekk ngħaddu issa għal Jean-Claude. Grazzi ħafna. Signora President. Members of the Committee on Economic and Monetary Affairs. U uh, għazzu koll il-membri ta' dan il-Kumitat. Dan hija l-ewwel laqgħa mill tħul fis-seħħ Trattat ta' Lisbona, Trattat il ġdijt huwa ċertament raġuni għalfejn iċċelebraw hawnhekk fl-Ewropa b'mod ġenerali hemm fil-Parlament u fl icb għaliex l-Ewropa ħatkun tkun iktar b'saħħitha effettiva aktar u aktar effiċenti permezz tat-trattat. Is-setat responsabiltajiet tal-Parlament Ewropew jizdidu l icb e qed issir istituzzjoni formali issa tal-Unjoni Ewropea u l-karatteristiċi kollha tagħha b'mod partikolari l-indipendenza tagħha huma huma ikkonfermati. jina jidirli illi dana kien tassew eh, xogħol eżemplari. Wichtigen Themen gewidmet. Erstens unserer Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Zweitens. Issa l-valutazzjoni tagħna tas-sitwazzjoni ekonomika attwali sa l-istrateġija l-exit tagħna. U il-miżuri monetarji straordinarji li aħna introduċejna wkoll fl-iktar moment importanti tal-kriżi. Mbagħad fit-tielet nelt ħantkellmu wkoll dwar il-riski sistemiċi fis-sistema finanzjarja. Issa ħanaddi għall-iżviluppi monetarji Situazzjoni ekonomika komplet tittejjeb sa eh, anke mill-aħħar li ġejta hawnhekk jiena xi ġimgħat ilu il- zona ekonomika tal-euro qed tidher li qed tirkupra l-attività ekonomika fit-tielet skwarta tas-sena u għasmat li żdied punt erba' fil-mija meta mqabbel ma' tlet xhur ta' qabel. Fl-2010 aħna qegħdin nistennew li naraw il-kupru moderat. Dan huwa skont l-aħħar sistemi, eh, l-aħħar proġezzjonijiet tal-Eurosystem li ġew publikati l-ħamis li għadda, però daw l-ispettattivi xorta għadhom ehm, hemm ħafna ċertezza. U għalhekk ir-riski eh, lejla outlook għadhom pjuttost eh, bilanċjati. L-inflazzjoni, pressjoni ta' inflazzjoni baqgħu baxxi fl-aħħar xhur u skont l-aspettativi tagħna rati ta' inflazzjoni saru pożittivi wkoll reġaw f'Novembru u laħ u pont 6%. Aħna l-qoddim għad nistennew li l-inflazzjoni tibqa' moderata eh, fil-policy relevant horizon u jibqa' skont eh, tibqa' mhux skont irkupru relativament bil-mod. Indikaturi ta' inflazzjoni fil-medium u long term jibqaw ankrati skont il-Governing Council, il-Landa Governing Council biex jizom l-inflazzjoni baxxa u ta' madwar uh, punt 2%. Għanna ma' partikolari naraw l-flus u l-espansjoni ta' kreditu jibqaw għedin għadhom jiddeċeleraw. Skont fil-kas ta' loans għad-djar l-axar informazzjoni li għanna tina konferma tal-leveling off tar-rati baxxi ta' tkabbir. Il-tkabbir tal-loans għall-intraprizi għadhom segwu ċertu turning points. Il-level ta' produzzjoni tkompli tati impressjoni pjuttost mhux daqshekk tajba, pero xorta waħda ma' ġenerali il kondizjoni finanzjarja dam jittejbu. U għandu dan jati appoċ u kol jappoġġa il-talba l-lon fil-periodu li ġej. Għalek fil-prezent għadna maħnix għadin naraw sinjali ta' credit crunch għal zona euro, pero għadin insegu l-izviluppi mill-qrib u għaskonda l-isfond li l-Konsil, il-Governing Council għat kompli jara il-livelli tal- l-interessi tal-ICB bħalissa bħala addettati. Fit-tuġiba tagħna kriżi finanzjarja kif ta' fil-Kumitat l-Eurosystem introduċiet numru ta' non-standard measures sa' minn Ottubru 2008 kif jina spjegajt ilkom. Il-ħames elementi ewlenin tal-Enhanced Credit Support tagħna kienu eh, fixed rate full allotments, eh, espansjoni tal-lista tal-kollaterali, iktar maturitajiet it-twal għal refinancing operations, likwidazzjoni, għal moniti barranin u appoċ la suq finanzjarju permezz ta' bond per purchase program. Dawn il-miżuri uh, eh, sever l-ekonomija tajjeb f'żminijiet kritiċi u appoġġaw l-abilità tal-banek li jagħtu Kredit l-ekonomija tal-zona euro jizguraw li l-kondizjoni tas-suq prezenti jirriflettu il- Pożizzjoni ta' politika monetarja li deċida dwar il-Governing Council kif tafu dawn il-miżuri eccezzjonali kienu eh, infasla dejjem beħsib ta' phasing out. F'ħafna każi phasing out issir mod naturali u l-qafas operattiv tagħna jkun flessibbli biżjed għalina sabiex inkunu nistgħu Nirranġaw kondizjoni tal-likwidità fejn ikun hemm bżonn. L-indipendenza istituzzjonali tagħna tfisser li aħna m'għandniex restrizzjonijiet fil-possibilità li nimplementaw id-deċiżjonijiet xirqa dejjem sħaqt li l-phasing out irtisir f'waqtu u bil-mod irid f'waqtu għaliex m'għandux għat m'għandux joħroġ kmieni wis jew tard wis u eksante bajis mhix ġustifikata l-phasing out t issir mod gradwali għaliex is-sitwazzjoni t-tajab mod gradwali u xorta jibqgħu ir-riski tad-downside. Il-ħamis li għadda ħna ħadna deċiżjoni li nizzjaw il-phasing out gradwali ta' uħut mill-mizzuri ta' likwidità straordinarja li ġdanna mus se jkunu meħtieġa bl-istess Eh, mod li kienu fil-passat dan ħa inaqas id-distorsjoni ta' soċjati ma' dawn il-miżuri li żomma ma' żmien twil wis u importanti li nevitaw sitwazzjoni fejn il-banek ikunu jiddependew ħafna mill-finanzjar ċezzjonali tal-Bank Ċentrali fil-kuntest tal-istabilizzazzjoni fis-swieq tal-flus, l-inċentivi du jissaħħu għal-banek biex jirristrutturaw il-balance sheets tagħhom permezz tal-rikapitalizzazzjoni. Apparti minn hekk din phasing out faqta u gradwali għandha tgħid attività fil-suq tal-flus u issaħħa il-peer monitoring fost il-banek kien f'dan l-isfond li l-Governing Council iddeċida li ranġa d ta' u tfassil taħut mill-operazzjonijiet ta' rifinanzjar tagħna aħna komplu nakkomodaw bi sħiħ il-ħtiġijiet tal-likwidità tal-banek b'frati ta' interess fizzi fil-operazzjoni ta' rifinanzjarja l-għin kolla ta' nasa kemm ikun hemm bżonn, ġifieri mill-inqas sa nofs April tas-sena d-dieħla lek aħna ħankomplu nagħtu likwidità u appoġġ ta' likwidità għas-sistema bankarju taż-żona euro sabiex nifaċilitaw il-protezzjoni ta' kreditu għall-ekonomija taż-żona euro. Issa rigward l-operazzjonijiet tas-sena tagħna aħna ddiġejlejna li ma nidħlux fiktar operazzjonijiet ta' dan it-tip wara dik ta' Diċembru li konna tiġa ħabbarna. Kondizjonijiet imtajba fis-suq finanzjarji u rewna illi fil-fatt mhux il-miżuri tal kolla kollha huma meħtieġa bl-istess mod kif kellna bżonnhom qabel. Bl-istess mod huwa l-intenzjoni tagħna li ma nkomplux l-operazzjoni tal rifinanzjar ta' sitt xhur wara l-aħħar operazzjoni tal-aħħar ta' Marsu tas-sena d-dieħla. Issa permettu ngħid kemmtejn fuq l-implikazzjoni tiktar wiesa ta' deċiżjonijiet tagħna fuq miżuri li huma non-standard mod partikolari nifukaw fuq l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea li mhumiex fiż-żona euro. Il-kondizjonijiet makroekonomiċi u finanzjari dan il-pajjiż jidher li huma stabilizzati issa volja ċertu differenzi sinifikanti fir-reġjun. Kien hemm eh, sudden stop ġenerali fil-flussi kapitali fil-Ewropa eh, ċentrali u tal-Vant li fil-fatt ma saritx din. Il-banek barranin daru li kellhom effett ta' stabilizzazzjoni f'dan ir-rigward u l-parent banks irnexxielhom. Iżommu l-exposure tagħhom fir-reġjun il-provizjoni tal-likwidità Santiva tal-ECB li l-parent banks li stabilizzaw ruħhom zona żona euro kontribuċ tal dan. Parti minn hekk li sibi tagħtu ukoll appoġġ ta' likwidità għal uħut mill-Banek Ċentrali li mhumiex fiż-żona ewra fil-każ tal-malfunctioning tas-suq jew biex jiffaċilitaw il-funzjoni tas sistema finanzjarja internazzjonali. Sa fl-aħħar net nixtieq ngħid xi ħaġa fuq eh, strateġiji ta' ħruġ fiskali ħafna gvernijiet taż-żona euro għandhom dimum zbilanċi fiskali li qegħdin eh, jolew b'mod qawwi dan għamu se jkun sostenibbli fit-tul. Dan dajja fil-fiduċja tal-pubblika fis-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi u jwassal għal anki interessi eh, rati ta' interessi inqas favorevoli. Dan it-tip daw l-affarijiet ukoll jikkomplikaw ix-xogħol tagħna li jkollna politika monetarja biex iżżomm stabilità sal-prezzijiet. Il eh, strategija ta' fiskali kredibbli huma kruċjali għalhekk biex aħna nankraw l-aspettattiva. Kif eh, qabel ukoll l-ekofin il-ġimgħa li il-gvernijiet irid jagħmlu miżuri ta' ġustament konkreti kwantifikabli li huma meħtieġa sabiex ikun hemm korrezzjoni sostenibbli tal-iżbilanċi fiskali. Ħafna pajjiżi ħajkollhom jibdew il-konsolidazzjoni fl-2010 u kulħadd illi inqas irid jagħmilha din sa l-2011. Issa, Signora President, nixtieq ngħaddi fuq l-aħħar punt, nitkellem fuq l-aħħar punt, bażikament ir riskju sistemiku f'sistemi finanzjarji interkonnessi u mod kif nistgħu nindirizzaw dan ir-riskju sistemiku huwa ir-riskju ta' il-breakdown broad-based ta' sistema finanzjarja da joħroġ minn nuqqas ta' fis-sistema finanzjarja li joħroġ minn livell li ta' interplay u interkonnettività fis-sistema riskju sistemiku huwa differenti mir riskju li jista' jaffettwa s-sigurtà ta' istituzzjonijiet finanzjarji individwali apparti minn hekk ir-riskju sistemiku meta jiġri u ħajeffettwa mod serju il-proċess ta' intermedjazzjoni finanzjarja u jkun hemm negative spillovers fl-ekonomija reali. Il-kriżi illustrat li r-riskju sistemiku jista' joħroġ minħabba l-imġiba kollettiva tal-istituzzjonijiet u l-mod kif huma jinteraġġixxu fis-swieq finanzjarji. U ridna l-importanza li ntejbu l-arfin u l-valutazzjoni tal-interkonnettività fis-sistema finanzjarja kemm permezz tal-konnessjoni diretti bil istituzzjoni finanzjarji u dawk indiretti li jisiru fis-swieq finanzjarji. Il-valutazzjoni mikrosivervizorja istituzzjoni b'istituzzjoni normalment tinvestika il-vulnerabilità ta' kull entità u l-istress differenti. Ir-riskju sistemiku però jevalwa il-possibilità tas sistema kollha jew il partijiet sinifikanti tagħha jkunu vulnerabbli u jikkonsidra li jista' jkun hemm riski kbar li joħorġu mis-sistema finanzjarja nfissa dawn it-tip ta' riski jistgħu joħorġu pereżempju għaliex partijiet kbar tas sistema jista' jkollhom exposure simili jista' jkunu qegħdin iserħu fuq l-istess sorsi finanzjarji jkunu esposti għal bilanċi finanzjarji li qed jiżdiedu jista' ikollhom maturity matches illi imbagħad iwassal għal vulnerabbiltajiet tal-likwidità jew ikunu forsi esposti għal under assessment kbir u il mispricing ta' riski fil-valutazzjoni ta' riski sistemiku tal-sistema finanzjarja infissa il-deċiżjoni fuq il-, fuq il kemm b'saħħitha l-infrastruttura finanzjarja importanti b'mod partikolari. Waħda ħaġa importanti meta nkun qed nevalwaw ir-riskju sistemiku huwa l-miżura ta' tal-proċiklità li teżisti fis-sistema nfisha. Li qiegħda hekk biex iżid il-fluttwazzjonijiet u biex tipproduċi wara ċertu żmien eh, boom eċċessiva li jibdew minn eh, xoks inizjali pjuttost modesti Din l-istabilità sistemika proċiklika ta' sistema hija kunċett komplikat illi jitlob l-analiżi ta' il-imġiba bejn il-fenomena diversi, per eżempju health behavior, um, common correlated exposures, counterplay relationships, u anki l-effetti proċikliċi ta' regoli prudenzjali, um, ta' kontabilità, il-credit rating agencies, etc. Ħaġa importanti oħra hija l-analiżi tal-linkages bejn is-sistema finanzjarja nfissa kollha kemm u l-ekonomija reali. L-izbilanċi finanzjarji ħafna drabi jirriflettu l-ekonomija l-izbilanċi fl-ekonomija reali. U meta inti għandek sistema fraġli li hija pro eh, eh, li hija suċċettibbli għal proċiklità u l-ekonomija tista' tkun devastanti l-ekonomija reali u dana rajnieħu kol dal-aħħar kriżi li kellna. Dan ifisser illi ċertu makro policies li ma jkunux b'saħħithom fuq iż-żmien inkluzi bilanċi makro jistgħu huma stess iwasslu għal bilanċi finanzjarji li mbagħad iwasslu eh, biex ikomplu inaqsu l-istabilità u jżidu fraġilità tal-ekonomija reali dawn is-sorsi ta' rescue sistemiċi ma diffiċli li wieħed jevalwhom u dawn joħorġu minn l-interrelazzjonijiet bejn elementi varji tas-sistema u għalhekk huma komplikati. Huwa diffiċli ħafna li wieħed jara xini l-evalwazzjoni tas-sistema ta' stress, il-materjalizzazzjoni tar-riskju ħafna drabi tkun qawwija f'daqqa u jkun hemm rapid non-linear phenomenon illi huwa jitlob analiżi non-standard. Wieħed irid jifhem tajjeb x'inhuwa il-leverage, il-korrelazzjonijiet u l-konċentrazzjonijiet tal-exposures dan huwa importanti ħafna f'dan ir-rigward imma l-identifikazzjoni kanali differenti ta' propagazzjoni mhux biżejjed, il-modellar eh, b'saħħtu tas sistema nfisa hija diġà sfida kbira. L-analisti jistgħu saħu fuq eh, l-indikaturi ta' twissija bikrija, modelli u indikazzjoni ta' meta jkun hemm clusters ta' istituzzjoni finanzjarji jew li kun għadinu jaslu lejn id-danger zone u ma jistaw jgħinu kol jiprioritizzaw il-riski identifikati u dawn huma għodda importanti biex jappoġġaw il-formulazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet tal-politika bekk ċentrali u l-autoritajiet supervizorji madwar id-dinja qed jaħdmu biex itejbu jiżviluppaw dawn l-għodda fl-opinjoni tiegħi li SRB tista' tagħmel kontribut sinifikanti biex sej issawar analizi ta' riskju sistemiku, koordinazzjoni tal-sforzi analitiċi u illi u koll tiġbar l-arfin espert mill-pajzi koll tal-Unjoni Ewropea jina fiduċjus l-rwol tal-ISRB illi twassal li titraduċi dawn l-evaluazzjoni tal-riskju frisk prioritization twissija bikrija u Eh, rakkomandazzjonijiet konkreti ta' politika jwaslu biex wieħed inaqqas u il-riski sistemiċi illi eh, aħna kif aħna koll nixtiequ. Thank you very much. Uh, we'll... Grazie ħafna. Issa ser naddu għad domandi u għal risposti. Għandi lista ta' nies li jixtiequ jagħmlu dawn il-mistoqsijiet. Nixtieq infakkar il kulħadd li din is-sessjoni timxi b'dan il-mod, ġifri għandek minuta u nofs biex tagħmel id-domanda u mbagħad immedjatament ser ngħaddu għas-sur Trixe li ser jirrispondi il-mistoqsija għal madwar tliet minuti. Is-sur Balt Sikjoġ għal Pepe. Grazzi, Signora President. Grazzi Sir President, ta' dik il-prezentazzjoni ferm interessanti. Għandi xi domandi l-ewwel net fuq l-exit strategy. U wkoll il-miżuri eċċezzjonali. Inti qed li hemm il-likwidità fis-suq U jiena rrid inkun naf eżatt kif ser tikkoordina mal-awtoritajiet nazzjonali u l-ministri tal-Finanzi u l-Ministri li faslu l-programmi tagħhom stess u istat jagħmlu scaling down ta' dawn il-programmi, kif ser koordinom dawn? It-tieni, fil-kuntest tal-miżuri non-standard pal pala il-Bank Ċentrali Ewropew inti ħat xi intom xi riski kif assessjajtu dawn ir-riski u kemm il-darba jiġu assessjati dawn ir-riski? U kol kif tagħmlu monitoraġġ tar riski b'mod sostenibbli? It-tieni parti tal-mistoqsija tiegħi. Fir-rigward ta' lassi li qegħdin li ser jiġu imneħija, inti għandek f'moħħok li tagħmel dan kmieni jew ħafna ktar tard ukoll it-tielet punt. Inti għet li f'ċertu għosma hemm credit crunch. Issa, jekk il-konsumaturi tagħna jieħdu jiksbu iktar konfidenza, iktar fiduċja u iktar tul, xorta waħda nibża li l-krizi tista' tigrava għaliex il-banek ma jistawx jiprovdu il-kreditu li jissu qed jitlob. Allura il-banek edin jikkoordinaw u għandek xi azzjonijiet bħala l-Bank Ċentrali Ewropew? Grazzi ħafna kif qed tindunaw l-arloġġ mhux qed jaħdem u ser nippruvaw insewwu. Is-sur trixek jogħġbok. Tajjeb, mhux se nipprova nieħu vantaġġ jiena minħabba l-fatt li dan l-arloġġ mhux jaħdem. Nirringrazzjak ta' domanda tiegħek. Nixtieq ngħid li fir-rigward tal- tal-miżuri non-standard tagħna progressivi huma ovvjament dawn ġew dizinjati apposta u ovvjament ukoll qegħdin jakkompanjaw dak li aħna qegħdin osservaw fis-suq innifsu u ċar ħafna l sitwazzjoni tas-suq meta aħna nintroduċi dawk il-miżuri wara l-waqt tal-Lemon Brothers u situazzjoni l-lum hija ferb differenti mill dak li kienet dak iż-żmien. U l minħabba dan kollu aħna ħadna dawn id-deċiżjonijiet. Aħna dejjem għedna li irridu namlu dan bil-mod gradwalment biex nakkumpanjaw il-fat li issu issa qed jaġixxi b'mod aħjar minn dak iż-żmien u jidhirli li hemm ftehim tajjeb ħafna mill-awtoritajiet nazzjonali differenti ta' dak li qegħdin nagħmlu aħna huma wkoll għandhom l-istess mistoqsijiet li jiġu mistoqsija lilhom, però mod differenti għax minn pajjiż għal pajjiż għax palma tafu li f'xi pajjiżi s-sitwazzjoni tas-settur finanzjarju kienet diffiċli ħafna f'pajjiżi oħra kienet inqas diffiċli u allura kull pajjiż aġusta ruħu skont is-sitwazzjoni. Għalaqstant jiena ma nistax nara xi problemi fil rigward ta' domanda tiegħek fil rigward tal-interface u l-interazzjoni mal-awtoritat nazzjonali differenti. Fir-rigward ta' tieni domanda tiegħek. Aħna ovvjament qegħdin nanalizzaw is-sitwazzjoni fid-dettall kif qed fil punti ta' introduzzjoni tiegħi jiena aħna ma qed naraw l-ebda sinjal ta' uh, problemi ta' kreditu. Aħna qegħdin naraw li hemm tnaqqis fir rigward eh, tal-kreditu li huwa inqas minn ħames snin u għal dak ta' iktar minn ħames snin aħna qegħdin naraw żieda fil-credit outstanding xar wara xar u dan jista jispjega għat, jiġi spjegat minn għat raġunijiet. però xorta waħda qegħdin naraw ta' kbir fil-outstanding tal-kreditu xar wara xar. Aħna qegħdin nanalizzaw dan fid-dettal ħafna biex inkunu nistgħu nifmu s-sitwazzjoni u qed naraw biċ-ċar li domanda għal kreditu naqset ħafna bħal ma jiġri dejjem wara li jkun hemm U issa issa qed naraw x'ġara wara ovvjament. Ovvjament għandna konna f'reċessjoni kbira ħafna. Allura d-domanda għal kreditu hija ħafna iktar dajfa milli kienet qabel sfortunatament dan huwa fenomenu li dejjem jiġi assoċjat ma' episodi ta' dan it-tip. Għaldaqstant nerġa' ngħid li wara li analizzajna s-sitwazzjoni fid-dettal ħafna aħna rajna li id-domanda hija l-ikbar fattur. Fir-rigward tal-aħħar punt ta' domanda tiegħek dwar jekk għax jista' konna problemi kbar, inkolli najt iwa, irrid noqogħdu attenti ħafna u għacċar li aħna għadna f'sitwazzjoni li titlob li aħna nkunu lesti u konxi ta' xista jiġri minħabba li ma nistawx imbassru ser jiġri hemm inċertezza kbira u rridu nikkonsidraw din l-inċertezza kbira li hemm. Dan huwa il ment li dejjem irridu nieħdu in konsiderazzjoni. Grazzi ħafna, Tita President, issa is-sur Karis. L-arloċ għadu mux jaħdem u għal daqsam ser ikolli l lura għas sistema tal-cards soffor u homor. Naħseb li iwa tistaw tifmu. Tajjeb, Iva, jina għandi domandi osja ħafna. Sur President Trisha, il ġemal l-oħra l kunsilla adotta opinjoni dwar supervizjoni ta' swieq finanzjari Ewropej u il-Parlament Ewropew reaġixxa mill-ewwel u qal li dan huwa għaftajim li għet jizvijana u ma nistgħux naqblu. X'jaħseb il-Bank Ċentrali Ewropew dwar dan? It-tieni punt. Aħna ovvjament għandna bżonn ta' supervizjoni integrata b'saħħitha tas-suq. U dejjem kien hemm dibattitu fuq il-leverage. Issa wara konsultazzjoni din tneħħiet u oriġinarjament kienet hemm. L-Amerikan introduċewa din, però kienet mm, kella definizzjoni baxa ħafna. U allura, inti x'tinkludi fil-leverage ratio f'dan il-każ? it telet punt huwa dwar l-Iżlanda u ma qalu li ser jaqtlu fl ewro fl-2014 u l-Greċja għandha deficit ta' 12%. Inti kif tassessja dawn il-pożizzjonijiet ta' dawn iż-żewġ pajjiżi? Grazzi. dwar l-ewwel domanda tiegħek li hija waħda wiesa ħafna għaliex inti qed titlob l-opinjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew fuq il-pakett ta' supervizjoni li ġi infassal mill-Konsill. Jiena jkolli ngħid li ovvjament qed nistenna li dan ikun ta' interess kbir għal-Parlament. Ikolli ngħid li dan mhux mhix l-opinjoni eżattament tal-bank ċentrali, però fir-rigward tal minħabba l-komplessità u sensività li hemm fil-relazzjonijiet bejn il-governanza differenti li hemm fiħdan is-27 stat, jiena nikkonsidra li il-Presidenza Svediża għamlet xogħol tajjeb ħafna. Mhijiex l-aħjar xogħol tagħna. Però huwa riżultat li huwa rimarkabbli jekk nieħdu konsiderazzjoni eh, sensitività, sitwazzjoni diffiċli ħafna li eżistiet fil konsistwenza tal-branċi eżekutivi fl-Europa. Issa, fil-rigward tal-leverage ratio, palma tafu em diskussjoni kbira fil-Kumitat Basel u fil-Governanza tal-Kumitat Basel fil-Grupp u kol fil-Bord Stabilità Finanzjarja dwar xanna nitalmu minn din il-krizi preżenti. L-ideja li naħdmu ħafna biex nevitaw il-proċikliċità hija xaħġa tajba ħafna biex intejbu il-credentials tal-banek. U kol l-idea li konna il-Basel to Capital Requirement li jiġu analizzati skont ir-riski biex dawn ikunu wkoll mifhuma b'mod komprensiv u ma ninsewx pereżempju ir-riski li kienu infasla fil-proċess ta' securitization. Issa fir rigward tal-capital requirements, ibbażati fuq ir-riski, L-ideja hija li ikonna leverage ratio u din qed tiġi diskussa u il-Kumitat Basel qed jaħdem fuqha din il-ħaġa dan normalment m'għandux ikun ratio li jaħdem fuq il-front line għaliex dan ġeneralment irid janalizza riski tal-capital requirements iżda ikun isu uh, fallback biex jevita ċertu situazzjonijiet. Din dan kollu qed jiġi diskurs għabbażi tal-Kumitat Basel. It-telet punt. intemmejt żewġ pajjiżi totalment differenti pajjiż mhux fl-Unjoni Ewropea, liħor qiegħed fl-Unjoni Ewropea u wkoll fiż-żona euro. Jiena mhux se inqabbel, però nista' ngħid biss li situazzjoni sitwazzjoni ġewwa l-Greċja hija sitwazzjoni diffiċli ferm. Aħna l-koll nafu x'inhuma l-figuri u nafu wkoll x'inhuma d-deċiżjonijiet importanti u kuraġġużi li għandhom jittieħdu biex nirranġaw is-sitwazzjoni fil-rigward tal-politika fiskali u il-backhome strategy tal-pajis din hija diffiċli ħafna, xaġa kuraġuża ħafna, però dawn huwa miżuri ferm neċessari u jiena ċert li l-gvern tal-Greċja qed jara s-sitwazzjoni mod obġettiv ħafna u ser jieħu id-deċiżjonijiet neċessarji. Grazzi ħafna. Nixtieq ngħidilkom li forsi mhux ġust li nitlob li l-President jirrispondi fi 3 minuti meta n-nies jisaqsu tlet domandi, dan ser ifisser li n-nies fl-aħħar tal-lista mhux ser imisshom. Issa ser ngħaddu għasur sur Ferber. Ikki jogħġbok. Grazzi, Sinjura President. Sur Trisha, hemm xi indikazzjonijiet li il-banek edin jispekulaw bil-likwidità li edin toffru intom stess, aħna smajna dwar il-credit crunch qabel u intom tkellimtu kol dwar il- disponibilità wiesa tal-likwidità u jiena qed nipprova nifhem jekk dan jista' xi wassal għal spekulazzjoni għal fażi li jmiss. Jekk dak huwa l-każ, allura din il-likwidità trid tiġi imal lura ser tieħdu miżuri jekk le. X'ser nagħmlu eżattament f'dan fir ta' dawn l-easy money biex nsejħu l-omek permezz ta' likwidità u l kreditu li mhux qed jispiċċa f'idejn min suppost jieħu dawn il-flus. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Nixtieq ngħidilkom li din id-domanda hija ferm importanti. Aħna rridu inqisu eżattament aħna il-Bank Ċentrali Ewropew u il-Banek l-oħrajn naraw eżattament u nqisu x'huma r-riski li huma assoċjati mal-miżuri li ħadna f'każijiet eċċezzjonali meta aħna konna fil-qalba tal-kriżi u wkoll jekk hux ser nagħmlu l-exit strategy, l-unwinding, jekk hux ħajkun kmin ħafna jew tard ħafna. Għal daqstant għalhekk qed biċċar ħafna jiena li ma hemmx l-ebda ex ante bias li huwa eċċettat. Aħna irridu jissu sew li hemm iktar riskju assoċjat ma' exit kmieni milli exit tard. Aħna mhux qed naċċettaw din l-exante bajis. Is-sitwazzjoni hija din li rridu insibu mod ċar ħafna ta' kif nibbilanċaw ir-riski u d-domanda tiegħek għalhekk hija importanti ħafna. Din hija raġuni għalfejn il-ħamis li għadda ħadna id-deċiżjoni li ħadna aħna is-snija bħala importanti għaliex kien importanti kien, kien ġust issa li nibdew l-unwinding ta' dawn il-miżuri eċċezzjonali b'mod pass wara pass. Għaldaqstan dan huwa messaġġ ċar ħafna għal banek aħna qegħdin ngħidulhom dak kollu li qegħdin nagħmlu. U dak li ilna nagħmlu u ser ngħidu bil-Franċiż jekk tippermettili għal biex nidru nidru sbieħ dan sar għaliex irridu nirranġaw is-sitwazzjoni, irridu inqasmu dawn ir-riski. Dan huwa dak li konnet namlu sissa u wkoll dan sar ukoll mill-parlamenti, mill-gvernijiet, dawn ir-riski li ġew meqjusa għall-istess raġuni u għall-ebda raġuni oħra. Dan huwa messaġġ ċar ħafna, importanti Irrid ngħid ukoll li l-analiżi tagħna bħalissa f'dan l-istadju hija r-raġuni ċentrali għal xiex qegħdin nanalizzaw il- credit out outstanding li ġeja minn domanda u mhux maħabba l-credit card imżadan dan ma jipprevenin ma jwaqafniex milli nkunu b'saħħitna ħafna biex nibatu messaġġ l-istituzzjonijiet finanzjarji u l-banek. U daw kollha li jaħsbu li ma ġara xejn u li issa għadna f'sitwazzjoni ta' business as usual li ġifieri kollox għadu l-istess huma għandhom żball. Aħna evitajna il depression għaliex aħna konna tajbin bizzejed u fil-ħin bizzejed biex nieħdu dawn il-miżuri u meta ngħid aħna ngħid aħna l-Bank Ċentrali, l-Bank Ċentrali u l-gvernijiet infushom u jekk aħna ma nirrealizzawx dan il-fatt ser ikun zbal Għaliex jiena ma nistax nafda li il-mina ħalla 16 jista għal darbtejn jieħu il riski li diġa ittieħdu biex nevitaw din id-depression. Għal stanz aħna marbutin biex poġġu din is-sistema u namlu taħdem. Grazzi. Very much. Uh, the... Mela, grazzi tassew. Jemistaqsija li miss mill-grupp soċed dekomartiġi. Grazzi, Sur Trixe, minn tweġibiet illi kellna tista, nista nqis illi brokta ma' reversibilità, iġifiri, ta' dawn il-ħames miżuri non-standard, dawn kollha jistgħu jitreġġaw lura imma dan kollu jisaraħ fuq iskadenza ġifiri jekk inti tħalli wisq. Hien jista' ikunem hemm problemi inti niġu biex l lura u biex nistralċawa. Il- ħagħuħra fuq reversibilità dwar jandu xaqsam mal miżuri taħruċ, ħruġ. Nisan immaġinaw forsi fl-ar xenarju meta t-netkelmu dwar din ta' strategija nisan waqfu jo forsi hemm xi tip ta' momentum li meta diffiċli f'każ ta' palmet l-ar situazzjoni tista' seħ. Jidher ukoll li l-ECB mhux se tistenna lill gvernijiet Ewropew biex jgħatu bidu għal strategija fiskali tagħhom jiena wkoll nista' nifhem għal dinaġina ġina komplissa wis meta nqabbel ma' istituzzjoni li għedin indipendenti bħal forsi li sidija Inti għandek wis gvernijiet fiħdan tal-Eurozone u għandhom il-koll programmi u l-problemi taħħom. Imma inti qed bassar li kunna xi problemi f'dan ir-rigward grazzi. Thank you very very much indeed. Uh, grazzi tassew. Jiena naħseb li din imsaqsija importanti ferm. Aħna qegħdin provaw namlu deċiżjoni fuq il-moment xira li wieħed għandu jakkompanja it-titjib li aħna qegħdin naraw fis-suq finanzjarji bon ġenerali fis-suq tal-flus mod partikolari u mbagħad nmexxu l qoddim biex sabiex inkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni sewja. Aħna rridu nibbenġaw ir-riski sabiex ma ntawlux iż f'dan l-istralċar tal-miżuri mhux standard, jew laqas ma nkunu bikrija wisq, jien qed diġà aħna naħsbu li m'għandniex nix ikonna dan il-lex antibias u l-ewwel punt tiegħek, l-ewwel punt tiegħek li huwa ehm, pertinenti ħafna qed jiffoka fuq il-diffikultajiet u l-periki li huma marbuta ma' dan it-tip ta' straċar li ser jasal tal twisq Iva, naqbel miegħek hemm dan il-periklu għax inti mbagħad għandek swieq jew suq li jista' jkun jisir jiddependi fuq uwis u dan jista' jaħdem kontra e, suq partikolari. Speċjalment dak nixqasam il- spekulazzjoni fuq is-suq differenti, strumenti differenti u da differenti finanzjari, għalhekk tinja ħaġa li nżomm u d-majnejna, aħna rridu nieħdu passi fuqhom. It-tieni ħaġa. nistaw jekk inti tista' tiġi mblukat sa ċertu punt u jekk hemmx il-possibilità li wieħed iwaqqaf ċertu miżuri jiena nispera li aħna xogħol tagħna li għamilna u kif strutturajna ruħna kien tal-imot li dan istraċa jkun possibbli. Ma nasibx li dinja xi ħaġa li l-osservaturi jew dawk li qed jieħdu sem fissu ħaj xeklu. Ġifieri nista' ngħidlek le, ma naħsibx illi aħna ser nkunu maqbudin f'din it-tip ta' nassa u kienet diġà wkoll illi aħna qegħdin situazzjoni li ma jistax ibassara, hemm ċertu inċertezza, illi u aħna fl l ħar qegħdin jiġu gwidati mill-osservazzjonijiet tagħna li qegħdin nagħmlu fuq is-swieq tal-flus u tal-dik finanzjarja. Jiena naħseb però illi ħadd ma ħajwaqafna jew ħadd ma ħajxekkilna minħabba il-natura innifissa tal-miżuri mhux konvenzjonali aħna ħadna. Issa rigward il-gvernijiet, int ngħid. Ejjen qisu ftit prattikament qed jiġri. Ħadd ta' każijiet inti għandek diġà dan istralċar tal-miżura ta' poċ ta' gvernijiet qed nara li ħafna pajjiżi ċertu banek qegħdin iħallsu lura il-self tal- li il-gvern, jew l-appoċ li tom il-gvern, forma wkoll tal-stocks, tal-isħma. il-firi il-fatt li s-suq qed xi b'mod aħjar, tiġi pruħu b'mod aħjar, ifisser li dan il-miżuri kienu ta' suċċess ta' kienu xaqsam istralċjar. ħafna każijiet il-għażla tal-garanziji fuq żmien medju għal rifinanzjar li ġi infassal għal qatt ta' banek mhux qed jiġi żgħat minħabba li s-suq qed jaħdem tajjeb u aħjar. Allura aħna li naraw issa illi għal raġunijiet illi huma naturali il-istraġġal parallel ta' għat ta' poċ illi nata mu madux meħtieġ. Din hija ħaġa tajba, tkun anzi ħaġa ħażina jekk nkomplu soktaw natu appoċ illi m'għandhom bżonnu. Grazzi tassi. Uh, thank you, Ali. Grazzi, Ali. Grazzi, jiena xtaqt lura l lura dan il-punt tar relazzjoni u r-rabta li dan se jkollu għas-sistema Ewropea tal-Bord tal-Riskju Max kif ħadd ċerta li ħajkun hemm dan l-assoċjazzjoni u kooperazzjoni mill-qrib li sej fuq l-analiżi li inti tiġbor u r-riċerka li tagħmel rabta mal-jassej e nixtieq inkun naf kif ser taħdem din il-biċċa. Jina nifhem sew li inti diġà ngħidejt uh, dan it-tip ta' programm fuq ġbir ta' riskju sistematiku u fuq ġbir tal-arfin u bdejtu tejju x-xogħol. Nixtieq nkun naf x'inhu ta' hawnhekk, sa fejn wasaltu, min qed jagħmel ix-xogħol, qed qed full post, xi eh, affarijiet diġà tallimt mill-xogħol li sar. Inti tajt bidu għal proċedura ta' reklutaċ għal min Eh, ser jaħdem fuq il-funzjonijiet taħt SRB, e naħseb li bizzejet, issa sejta' fuq bizzejet biex tuġab l minuti. Grazzi tas-sew. Mela, l ewwel nies naħseb li il-konċett tal-SRB nifsu u kien infassal sabiex permettu li kunem kooperazzjoni mill-qrib ma' xogħol tal-ISA li huwa l-awtorità hija l-awtorità eh, kapijiet tal-autoritajiet huma membri bid-drittijiet ta' votazzjoni tal-ISRB u il-dizin, il-struttura tal-ISRB tali illi dinja marbut ma' kooperazzjoni mill-qrib mal-macro supervisor. Ġifiri jina jidrilli, jidirli illi ikun tassew importanti illi naċċertaw ruħna illi l-formazzjoni kollha li neħtieġu li fidejn il minati jħossem dan l-eżerċizzju u kull minn valut il-Bank ċentrali minnaħa u l autorita supervizjoni minnaħa l-oħra kif ukoll l-autoritajiet supervizjoni fuq livell nazzjonali illi dan kollu jaħdem ħarir u jimxi ħarir kemm jista' jkun. U mixtieq minnaħa tal-Banek ċentrali biex illi jihdu sem u jaħdmu f'tali mod li jkun tal-akbar professjonalità Ġifiri mux li fukaw fuq il-makro supervizjon, ma' mikro supervizjoni kif eh, sar sabiex javitaw illi kunem nuqqas ta' ċaretta bejn responsabiltajiet. Aħna rigward u koll il-ġbir u l-informazzjoni u l-arfin, aħna t-nifukaw fuq istabilta, fuq zmintil, fiħdan il-CB, u għal-banek ġenerali, in ġenerali dan huwa importanti ferm li konna din il-ħaġa, naħseb li dan il għaliex. Il-banek ċentrali għandhom rwol fil-tassib fuq żmien medju żmien twil fuq il-prezzijiet, stabilità ta' prezzijiet kif ukoll stabilità finanzjarja, dawn kollha eh, ukoll ikkonċernhom. Allura jħasbuh ikun xira illi jagħtihom bħala istituzzjoni din ir-responsabilità illi fukaw fuq ir-riskju sistematiku mingħajr għal darboħra ma jissostitwixxuh għal xi istituzzjoni partikolari u mingħajr ma jkun hemm responsabiltajiet imċajpra. Għalhekk nista' ngħid li aħna qegħdin naħdmu fuq il-lat prattiku, fuq il-lat konċettwali għax hemm ħafna xi jrid isir għax għanna u kol partijek l-ambizjoni li konna suq wieħed li jaħdem u kol kemm jista' jkun sew u dan għandu xaqsam u kol mal-27 stat membru kollan u kondizjoniet intaqsa li il-kol. Aħna ġew fiħdan li jessibi aħna nidejna proċedura sabiex nisfruttaw l-arfin illi diġa jatem ta' l-impiegati li huma speċjalizzati fil- banek ċentrali fost 27 sat membru sabiex jaċċertaw illi mhux biss ikollok li sbi bil arfin tiegħu biss u il-kapital umani li u ġabar imma għandek dan jessibi li jkun ukoll parti minn din ir-responsabilità ġdida illi naf illi l-Parlament kien qed eh, jistenna ħafna bil ħerqalja Grazzi. TV. Grazzi, wara nofsinhar it-tajjeb. Fuq il-kwestjoni ta' supervizjoni, inti weġibt sur Karas illi qal li aħna xtaqna nkunu ambizzjużi fih dan il-parlamentana iva, naqblu magħhom hawnhekk. Iżda, Fej jridu nippuntaw? Fej timpuntaw intkom? Aħna la darba sasna smajna minn naħa tal-Konsil pala parlament, x'inhuma l-prioritajiet li aħna rridu nifukaw sabiex nixprunaw dawn l-entitajiet supervizjori. Inti kont li huwa importanti ferma li li nagħtu l lill-ċittadini tagħna li aħna mhux qegħdin eh, f'sitwazzjoni fejn mu qed nagħmlu xejn ġdid. Aħna rridu sistema ta' kontrol ta' riskju illi jaħdem tas-sew. Grazzi. Mela, ser niprofa namel taqsira ta' xinu l-aħjar mod kif wieħed jaħdem. Brabta mal-Bank Ċentrali aħna dejjem edna illi Bank Ċentrali brabta mill-qrib mal-mikrosupervizjoni tkun aħjar mill-li kieku ikonna bank ċentrali li huwa maqtuħ kompletament mill-mikrosupervizjoni. U dan edni fil-kunsil li kienet jgvern fil- kunsil ta' dak iż-żmien. Aħna meta għamlunna xi mistoqsijiet il-Kumitat tal-Awżjer, aħna edna li aħna konna disponibli bħala li sibi biex inwet u funzjoni ta' arbitraċ meta ninġu għal eh, kif jaħdmu l-banek u istituzzjonijiet finanzjarji illi l-attivitajiet tagħhom kienu transkonvinali fih dan iż-żona euro sabiex il-Bank Ċentrali Ewropew bħala Bank Ċentrali tal-Euro, ta' żona euro, iktar milli istituzzjonija 27 stat membru kollha jista' forsi jkollu dan ix-xogħol x'jagħmel partikolari għalkemm il-kumitat dak iżmin maċċettax maċċettax ehm, din l-għażla u laqas il-kumitat il-konsul u l-kummissjoni maċċettaw. Ġifri l-ewwel għażla li aħna eh, aħna xtaqna kien meta ġejna dawn ċertu awtoritajiet. Kien li konna monitorax x'kemm jista' jkun tas-suq wieħed. U dan gnjot ta' 27 stat membru. Però dak li aħna deċidina ma jfissirx illi huwa dak li kiku xtaqna verament namlu fiħdan li sibi, ma għalmenu nistan nifraħ li l-prezidenza svediż għalli xal-inqas kizbu xaħġa ħaġa meta tqis il-firxa wiesa ta' eh, femmiet minnaħa tal-Istati Membri. Ovvjament, jina qed hawnhekk qudiem il-Parlament u naf illi il-Parlament għandha ċavetta fideja, għandhom ċavetta fideja. U għalhekk qed wieġeb għal dak jekk seħ first best, l-aħjar minn l-aħjar. Iżda, eh, dak li kelli xejn fuq il-mikrosupervizjoni. Thank you. Uh, Kay. Thank you. And I guess I'd like um, if you were able to Mr. Kate, grazzi. Ma nafx surċi xej jekk tistax eh, tgħid xi ħaġa fuq is-saħħa li hemm bħalissa tal-ewro meta nqabla ma' muniti oħra, speċjalment f'pajjiżi illi esportazzjonijiet lejn l-Eurozone Eh, Iġema l-oħra saħu fuq il-fat li model svediż sirna xilu fil-disajnijiet biss wara li eh, kienem id-devalwazzjoni tal-krona svediża umbat kellom tkabbir fuq il-livell ta' sportazzjonijiet li kienet bażat fuq strateġija għall-irkupru eh, fiħdan l-Unjoni Ewropea li naqsu l-opportunitajiet tal-sport tista' tkun xi ħaġa ta' sfida lina. Tista' tgħid xi ħaġa fuq is-saħħa tal-ewro u strateġija ta' tkabbir u kif għandna mmexxu l-qudiem Grazzi. Thank you very much, madam, indeed. I think uh, Grazzi ħafna, signora. Naħseb li hemm żewġ mistoqsijiet f'dak li għattinti l-ewwel l-euro meta mqabbel mal floating currency sewlenin l-oħra fiex qiegħda u l-oħra hija l-funzjoni tas-suq waħdi lin-nifsu. Ġifieri fiħdan 27 pajis il-moniti kollha li hemm involuti. Fir-rigward tal-euro bħala waħda mill-moniti ewlenin, intom tafu li jiena naħseb li huwa importanti ħafna illi l-autoritajiet tal-Istati Uniti jirrepetu u jgħidu illi il-dollaru b'saħħtu huwa fl-interess tal-Istati Uniti u jiena ngħid ovvjament huwa fl-interess tal-imsieħba tal-Istati Uniti li hemm fil-kostituenza tal-floating currencies ewlenin u importanti wkoll l istabilità u l prosperità tal-ekonomija globali. Issa li najdu li l-euro hija waħda mill-floating currencies zawlenin il-kolli najtu kol li fil-rigward da dawk il- eh, dawk il-moniti li ma nistax nsejħulhom floating fuq livell globali, u speċjalment dawk tal-pajjiżi emerġenti, mod partikolari l-Asja, jinsabu f'livell li huwa li għanzi mhuwiex evalwat bizzejet għal numru ta' raġunijiet inkluż l-intervenzjonijiet. U għamek naħseb illi valutazzjoni gradwali u regolari vizavi l-euro u l-muniti ewlenin hija xi ħaġa li tkun fl-interess ukoll tal-prosperità u l-istabilità globali. Issa, fissu waħdin il-nifsu kif tafu trattat jgħid illi illi relazzjoni tal-rata tal-kambju hija eh, kwistjoni ta' interessi nazzjonali u importanti li l-ebda pajjiż ma jgħid illi huwa kuntent ħafna illi kollu munita Eh, dajfa kemm jista' jkun fiħda n 27 ovvjament aħna eh, għandna sitwazzjoni differenti u rridu naraw kif nistgħu nkampaw dawn is-sitwazzjoni differenti, però ma naħsibx li hawn xi pajjiż li ħaj jipprova jakkwista xi vantaġġ abbażat fuq din it-tip ta' politika. Naf illi mhuwiex il-każ dan ċertament li mhux il-każ laqqas fl-Iżvezja b'mod partikolari. Grazzi. Thank you. The... Grazzi. Issa, Sir Lambert. Grazzi. Sir Trixet li um, dejjem tuġibna b'mod ċar. Issa nixtieq insaqsik fuq dak li l-istampa semmiet il- rwol kważi fiskali li ħaq l-ECB minħabba l-appoċ fiskali eh, imsaħħaħ li ħa. Issa, il-banek jaraw bħala kollaterali kull tip ta' strumenti li ma nifmux eżattament kif inti tivvalutom daw. Ovvjament huwa importanti li tivvalutom għaliex aħna jdu nifmu eżattament kif daw il-banek li jiġu qudiemkom jirċivu l-appoċ illi bximot iwassal għal distorzjoni tal kompetizzjoni fis-suq waħdini. Apparti minn dan forsi nistgħu naraw jekk għadniex fih dan il-mandat tal-ECB li taħdem dan il-mod. Issa għandi mistoqsi oħra forsi wkoll waħda li mhix faċli tweġibha. Fl-opinjoni tiegħek l-exposure ta' l-istituzzjoni finanzjari bazatiet fl-Unjoni Ewropea, kemm ħajkunu kbar kbir, ħakka ħakun kbir it-telf fl-2010 2011 għadin nisimaw figuri straordinarji, triljuni, x'taħseb inti? Grazzi. Rigward l-ewwel mistoqsija tiegħek kif taf? Qabel il-kriżi ġifiri għalina dan huwa għaddisa disa ta' awissu 2007 xemmek bdew il-problemi, kena għafasta kollaterali illi kien iktar miftuħ minn dak ta' numru ta', stati, ta banek ċentrali oħra. Aħna konna qegħdin naċċettaw bħala garanzija mhux biss il-paper privata ma' pubblika ma' għedik privata kif tafu fl-Amerika kien hemm bidliet kbar fil-mod kif jaraw il-kollaterali u iddeċidew minħabba kriżi li jaċċettaw ukoll il-private paper. Il-fatt għalhekk li aħna ċċettajna l-ABS u loans privati sam il-bidġunet din hija xi ħaġa li kienet skont dak li aħna deċidejna sam il-bidunet ta' l-euro u mhux minħabba kriżi min fil-bidu sa' kriżi aħna kabbarna il-qafas kollaterali tagħna imma qedna illi il-riskju għanna għadin nsegwu meqrib ħafna u riċentament għadna li ħadna deċiżjonijiet ġustifikati propju minħabba li ridna nevitaw li nieħdu riskju zejed f'dan il-qasam. Issa fir rigward tal-valutazzjoni tal-ABS aħna għandna l-mod tagħna kif nagħmlu dan. Dan isir mis-sistema nfisha b'modi illi jiena jidru li huma adattati, però li dejjem nistgħu ntejbuhom jekk jidrilna illi għandhom jittejbu u dana u rejni ħanki dal-aħħar għaliex l-aħħar titjib li sar fil-fatt kien biss ftit ġranet iglu rigward il-banek tagħna issa fiż-żona euro. U riskju tagħhom. Possibilità ta' write-offs. Għandek raġun f'dan l-istadju li tajt li jridu nkunu kawti ħafna, prudenti ħafna, għaliex ġew prezentati ċifri li nbidlu u l-IMF ukoll qiegħda taħdem fuq dan l-eżerċizzju aħna kawċi ħafna. L-IMF naqset il-level taħħa stess tal-evalvazzjoni, pero dejjem diffiċli għaliex il-banek mhumiex kollha fl-istess sitwazzjoni għandek banek li jinsabu situazzjoni pjuttost tajba u prudenti ħafna u kawċi ħafna moħrajn li mhumiex. Jina bħalissa Naħseb li toxic assets mumiex il-problema ewlenija. Avolja fl-opinjoni pubblika fl-artikli fl-istampa hemm l-idea li din hija l-problema ewlenija, però mhux il-każ. Kif diġà ntqal għandna riċessjoni li kienet qawwija ħafna qegħdin fiċ-ċifri suwed bħalissa u en numru ta' hemm ta' kreditu illi jitlob ir-write-off, però jiena jekk naraw sistema bankarja ta' zona euro kollha kemm min, naħseb illi il-protezzjonijiet li saru u l-profitti li kon għadin nistennew fis-snin li ġejjin ngħidu aħna l-aħħar sena d-dieħla. Għaddin konsiderazzjoni write-offs li jistaw joħorġu fil- fl-aħħar fażi ta' riċessjoni. Issa Nikolas Xuntis. Grazzi. Il-mod kif li għamju u l-ewro twaffqu ma hemm l-ebda mekkaniżmu ta' l-aħħar riżort għal pajjiżi li jinsabu f'diffikultà jew li huma suscettibbli għal uh, speculative gains. Dan l-istat jista' jew joħroġ mejta ġdida jinkallemu l mf Jekk meta pajjiż jinsab l-Unjoni Ewropea ma mhuwiex fiż-żona euro, intom semmejtu din, hemm lending mechanism imma f'pajjiż ta' l-Unjoni Ewropea bħal Greċja li qiegħed kemm fl-Unjoni Ewropea u kemm fiż-żona Ewro m'hemm l-ebda landing mechanism min-naħa tal-Bank Ċentrali Ewropew. Għalax jridu nagħmlu? Il-Bank Kummerċjali fil-Greċja jisselfu mill-Bank Ċentrali b'wieħed fil-mija u mbagħad jieħdu interess ta' 4% meta jiselfu lil settur pubbliku Grik l-ekonomija reali qed tbati. U dina ma jċivitx il-likwidità li kunem li taħfiċ mill-Bank Ċentrali Ewropew. X'taħseb dwar il-problema kif nistgħu indirizzawa? Semmejta l-Greċja inti x'tip ta' deċiżjonijiet kuraġġużi jridu jittieħdu allura fl-opinjoni tiegħek? Grazzi. I would say first that it Ewwel qed nixtieq ngħid li mhux b'kombinazzjoni l-pajjiżi fiż-żona euro mumiex eleġibli għal ċertu miżuri eċċezzjonali kif bħal dawk li semmejt inti, per eżempju, l-IMF jew il-lajnuna tal-bilanċ taħlas li tiġi mill-Unjoni Ewropea nfissa. Il-fatt li wieħed ikun jagħmel parti miż-żona euro ifisser illi l-żbilanċ jiġi awtomatikament finanzjat minn da pajjiżi l-oħra taż-żona euro, ġifieri dinija għajnuna enormi sempliċement għax wieħed huwa parti minn din iż-żona euro, dana minnu nnifsu tiġejja għajnuna straordinarja. din is-solidarjetà impliċita u importantissima li teżisti bejn il-pajjiżi differenti illi huma parti minn din e żona komuni. Rigward il-miżuri li huma neċessarji li jridu jittieħdu, dawn um, jħorġu minn sitwazzjoni fissa. Jekk għandek pajjiż il anzi dana nitkellem ma jirrigwardax pajjiż partikolari, inti qed titkellem fuq pajjiż wieħed imma jiena ngħid li dan jirrigwardja pajjiżi kollha bla eċċezzjoni u importanti ferm li wieħed ikun jista' taċċertaw l-negozji tagħkom lil pubbliku tagħkom li għandkom strateġija għal finanzi pubbliċi jekk dan mhux il-każ insaħ inti ħajkollok nuqqas ta' fiduċja kemm fil-kostitwenza eh, fil-konsekwenzi kollha anki f'dawk tal-kummerċ. Ovvjament, il-rifinanzjar ta' teżor mhux ħaġa faċli jekk ma jkunx hemm fiduċja li m'hemm strateġija sostenibbli, m'hemm strateġija kredibbli. Kif tista' inti kollok tnaqis tal-spreads is-suq m'għandux għalfejn ikun iktar um, fiduċjuż mill-negozji mid-djar. Jina, Nixtieq ngħid li għandek raġun meta qatt illi t-teżor għadu l-aqwa firma. Veru, minn u minnu dan, it-teżor xort għadu l-aqwa firma, għavolja dik forsi dik il-firma hija problematika. il- Dan huwa minnu nifsu raġuni importanti biex tittieħed id-deċiżjoni sabiex ikunu kredibbli fil-strateġija għal redress ta' sitwazzjoni. Hans Peter Martin kjoġbok. Grazzi ħafna. Inti għandek wieħed mill-iktar xogħlijiet interessanti u responsabbli fid-dinja. Inti għadd għal darba tnejn li situazzjoni hija kritika xi tajt biha eżattament din. Tajt pereżempju qed tajt li hemm ir-riskju għal żviluppi simili bħal dawk li rajna fl-Arġentina? Qed li l-Greċja m'għandha qatt ma kella qatt tingħaqad ma' żona euro jew li għandha toħroġ miż-żona euro. U t-tieni net, jekk inti tara il-proposti leġislattivi u inizjattivi fuq livell nazzjonali u madwar l-Ewropa. Jiġifieri il-pjanijiet biex dawn il- banek nikkontrollawhom. Taħseb li dak li serwa biżejjed biex jirnexxinna jkollna kontroll u inti taqsam l-opinjoni ta' dawk l-osservaturi li qegħdin jgħidu li l-istrateġija sal-ECB ħatiffaċċja il test ewlieni meta taqdin nitkellmu dwar 442 biljun euro. On the first point, I never mentioned Greece in my introductory remarks. Mela, l-ewwel tina ma semmejtx il-Greċja fil- diskors għaj, kelli mistoqsija dwar il-Greċja u Eġipta, ġifidin mela ċara, kien hemm mistoqsija dwar l-Iżlanda u l-Greċja u jiena u Eġipt dik il-mistoqsija kif huwa mistenni minni. Qatt ma semmejt laqqas l-Arġentina jien. U imbagħad f'Eġipt mistoqsija fuq il-Greċja, ma jena għazbissat li għed niskellem fuq il-Greċja, xina li għed nwieġab u t-tweġiba tijaj tapplika l-kull pajis. Anke fil-kas. Anke fil-kas tal-Irlanda, per eżempju, għanna situazzjoni diffiċli. Ittieħdu deċiżjoni tibsa ħafna minnaħat tal-gvern fl-Irlanda u bir-raġun. minħabba situazzjoni diffiċli li kienu fija. Imma kien hemm il-fiduċja u l-istess tip ta' deċiżjonijiet koraġġużi u neċessarji jittieħdu fil-kas tal-Greċja wkoll. Imma kif qed ngħid il-kummenti tiegħi japplikaw għal pajjiżi kollha. U Ovvjament, eh, is-serjetà kemm is-serja sitwazzjoni żvarja minn pajjiż għal ieħor imma huwa minnu illi jekk inti tista' isserraħ fuq strateġija kredibbli dan huwa element importanti ħafna illi ikompli issawwar it-kabbir u l-irkupru. It-tieni mistoqsija, sa mistoqsija fuq shadow banks. Da kollu li għedin namlu fuq livell globali Ewropew u fuq livell ta' kumitat ta' Basel aħna li qegħdin nagħmlu huwa li nevitaw illi nerġgħu nispiċċaw naqgħu fin-nazba ta' dawn il shadow banks illi kienu waħda mill-kawżi ewlenin ta' drama li għaddejna minna riċentament. Aħna l-koll Eh, determinata determinati illi nerġgħu ngħadu din l-anomalija, ċoħe li nwarbu il-maġġoranza ta' riski tal-istituzzjonijiet finanzjarji minħabba in nuqas ta' fsejn biżejjed ta' xi tfisser is-sigur ta' securitization. Rigward id-deċiżjonijiet li aħna ħadna, ikolli ngħid illi Kemm li sibi kemm il-sistema euro, ġifiri il tim Ewropew ta' din iż-żona euro, kienu bħal kull bank ċentrali ieħor fid-dinja. Aħna spiċċajna f'sitwazzjoni li kienet diffiċli ħafna u indirizzajnija b'dak li jena jidri li kien kienet azzjoni f'waqta. Però bla ma tlifna, bla ma tlifna id-direzzjoni tal-baxla tagħna, ċoe illi aħna nkunu kredibbli. U nankraw mod solidu l-ispettattivi tal-inflazzjoni. U aħna għamilni din. Għamilna dan kollu skont id-definizzjoni tagħna ta' inqas minn 2 fil-mija. U da kollu li qed nagħmlu issa inkluż din l-unwinding ta' l-operazzjoni ta' sena hija nfassla sabiex aħna nkunu nistgħu nifaċċaw iċ-ċirkustanzi fl-istess waqt nżommu l-kredibilità li għandna bżonn. mhux biss huwa dak li rikjedu iċ-ċittadini tagħna u t-trattat, imma li xuwa il-mod kif nistgħu inżommu tkabbir sostenibbli u l-prosperità fuq tul ta' żmien u b'mod partikolari fi żmien ta' kriżi rridu nipprevjanu il-materjalizzazzjoni tar-riskju. Dan kien importanti ovvjament fil-mument ta' kriżi. Eżattament wara il-kas tal Lehman Brothers. Problems with my microphone. Skużawni, għandi problema bil-mikrofonu, issa sajnatu għal eh, sur Menitra, so nitlobkom, senjuri, biex ma tistaqsux tlet domandi li mbagħad jridu jiġu risposti fi tlet minuti, Għalix mbagħad il-membri l-oħrajn mister jkollha minn ħin biex jistaqsu d-domanda tagħhom. Kjoġbok. Jiena mhux ser nistaqsi id-domandi li diġà kellna r risposta għalihom għalkemm dejjem joħorġu xi mistoqsijiet ġodda Pero nishtiq nistaqsikom għall assessjar ta'kom dwar il-perspettiva ta' żmien fir rigward tal-supervizjoni eh, fl-istituzzjonijiet. Aħna m'għandniex istituzzjonijiet komuni tal-banek fl-Unjoni Ewropea hemm differenzi kbar f'pajjiżi differenti. Hemm pereżempju xi pajjiżi li għandhom entitajiet lokali f'mbagħad f'xi swieq oħrajn għandna dominazzjonijiet ta' istituzzjonijiet kbar. U d-domanda tiegħi allura hija tara xi teddida mingħajr ma noqogħdu nistaq jistaqsu fuq is-supervizjoni finanzjarja u bankarja, inti taħseb li f'dan l-ewwel perjodu tal-funzjonament dan il supervizjoni tal-banek permess tal-medjazzjoni ser tkun qed tintroduċi riskju ta' distabilizzazzjoni tal-banek eh, lokali b'mod partikolari dawk il-banek li huma iddominati mill-istituzzjonijiet finanzjarji u li għandhom il-headquarters tagħhom barra mill-pajjiż innifsu. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi ta' domanda tiegħek. L-ewwel rimarka jidirli li meta aħna naraw realtà ta' sitwazzjoni fil-pajjiżi non-euro u li huma membri tal-Unjoni Ewropea, il-fatt li fatt ta' każijiet bħal pereżempju fil-każ ta' domanda tiegħek parti il-kbira mis-settur tal-banek Eh, jkun permezz ta' istituzzjoni barranija u issa dan fl-aħħar kisab ir wol li qed jistabilixxi għaliex dawk il-banek kellhom il-kapaċità li jiksbu il likwidità mill-grupp eh, jew mill-headquarters tagħhom. Issa meta aħna bdejna wara l-intensifikazzjoni tal-kriżi bdejna miżuri eċċezzjonali u mhux standard kif diġà semmejt, aħna għedna lil banek tagħna fil-żona euro. Um, anka fl-Europa ċentrali u tal-Vant, intom tridu tibqgħu tipprovdu l-likwidità li qed nagħmlu aħna huwa li qed nippruvaw niksbu stabilità tas-settur bankarju b'mod ġenerali Però iġdun nżommu mufmaħna li konna responsabilità fil-grupp tagħna, fil-grupp tagħkom, fil l-Europa ċentrali u tal-Vant. Dan kien wieħed mill-punti importanti u għawlenin li aħna għaddejna dak iż-żmien. Ovvjament għadna għadna xorta waħda nagħtu messaġġi importanti anka issa. Issa fir rigward ta' l-impatt tal-awtoritajiet Aħna defendu bisħiħ u d deċizjoniet tal-Parlament, Parlament ovvjament, però fil ta' l-impatt li dan jista' ikollu jiena minix. <coughs> Jiena naħsibx li għandu jkollna dak il-biża kif qed tissemmi inti. Jiena naħseb li għandu jkun bilanċjat b'mod xira u allura ma nistax nara għalfejn għandek toqgħod tibża wis fuq il-funzjonament mhux ġust ta' dawn l-awtoritajiet f'każ li jkun hemm xi problemi partikolari fil-pajjiż tiegħek. Is-sur Lajna ikkjaġbok. Grazzi ħafna, sur Senior President. l għunati jena nishti uh, Nejt li il-Bank Ċentrali Ewropew mexa b'mod kalm ħafna f'din il-kriżi finanzjarja u l-parti mill-istabilizzazzjoni ġiet eh, użata mill-Bank Ċentrali sa fir rigward ta' riski ta' stabilizzazzjoni il-Bank Ċentrali kien hemm tkabbir bejn l-2000 u l-2007. Inti taħseb li s-suq finanzjarju jerġa' jinżel u jerġa' jmur lura daqs li kien fih fis-sena 2000 u x'taħseb dwar is-suġġerimenti ta' Palmex fil-rigward tal-unbundling fis-settur tal-banek. tal banek qed naraw li ċertu banek bħalissa qegħdin jikbru u allura riski għal banek issa kibru iktar mill-li ċkienu. Allura jekk ma nitkellmux dwar riski sistemiċi, taħseb li forsi ikonna bżonn balance sheet iktar tajbin għaliex parti mill programma tista' tiġi misjuba meta kien imniżel l-aħħar riskju fuq il-balance sheet. U forsi anke minħabba l-fatt li xi banik mhux qed jafdaw l-oħrajn. Imbagħad ukoll likwidità għolja mill-Bank Ċentrali ma bidilx din is-sitwazzjoni. Kif tindirizza din it-tip ta' sitwazzjoni? Grazzi tad domanda tiegħek. Grazzi għall-ewwel rimarka tiegħek. Fir-rigward ta' riskju sistemiku, intaqsejt Jekk l-sinking tal-suq finanzjarji, l istituzzjoni is-settur tal-banek u setturi oħrajn u miex jirqa. Jien musser nati risposti li kunu wis, wis sempliċi. Jiena naħseb li dan rridu nanalizzaw mill-angoli kollha u ovvjament dak li għana namlu fil-risk board huwa li nanalizzaw dan mill ta' stabilità sistemika, mod partikolari minħabba li kena din l-esperjenza terribli. U allura dan iwassalna biex nirriflettu fuq il-fenomeni kollha li hemm. Nixtieq ngħid biex nerġa' ntenni dak li għadek kemm indikajt inti. Meta tanalizza l-2000 sal-2007 u tara li l-ammont ta' l-outstanding ta' derivatives nazjonali huwa multiplikat b-7 fuq perjodu seba' 8 tmien snin. Huwa iva hemm li ma ser ikun fis-sors ta' trasformazzjoni strutturali Dini għad domanda li rridu nsaqsu. Jiena minix qed ngħid li rridu nikkonkludu immedjatament. Mhijiex għadu normali. Din hija evoluzzjoni maġla ħafna u rridu nimxu ma' din l-evoluzzjoni maġla. Jiena naħseb li rridu nsaqsu domanda. U din id-domanda għandha tiġi mistoqsija b'mod sistematiku u għandha tiġi mistoqsija fuq livell Ewropew, fuq livell tal-Istat Uniti u ovvjament fuq livell tal- finanzjar globali permezz ta' dialogu xira. Jiena jkolli ngħid l-istess ħaġa għal l-istituzzjonijiet high leverage bħal per eżempju l-kapital li ġie multiplikat f'sitta fuq periodu fil-periodu li għadna kemm semmejna. Dan jiġelna nifmux qed jiġri u jekk dan huwiex fattur ta' stabilità jew inkella instabilità. Irridu nsaqsu lil nafusna din domanda. Però naħseb li rridu nevitaw li nkunu wisq maġla. Dan irridu noqogħdu attenti għalih ħafna b'mod professjonali. Issa f'rigward tal-istituzzjonijiet infushom insemmejt il-fatt u d-din irridu nanalizzawa bil-mod ħafna u naraw eżattament x'rispons se jkun għaliex ma jridx ikollna istituzzjonijiet li lien minn ċertu dimensjoni għaliex risposta se tkun wis sempliċi, wis interkonnessa. U dan se jitlob għal analiżi, iktar analiżi u mli però tkun waħda sistematika u professjonali ħafna jien fil-fema tiegħi naħseb li rridu l-ewwel nanalizzaw l-istituzzjonijiet kbar li huma konnessi ħafna biex bekk inkunu nistgħu nanalizzaw eh, systemic risk u naraw ser jgħidu u jekk nkun hemm bżonn inżidu il- il-credentials u kol il-mod ta' kif huma ser jitrattaw ma' din il-ħaġa għaliex huma jkunu jridu jagħmlu internalizzazzjoni, għandhom sistema huma li tista' tapplika u minkejja il-fatt li il-credentials li kienu ser jiġu id dizenjati biex jisolvu dik il-problema f'rigward dak ir-riskju jekk dan ifalli, allura it-tip xira tal-ambjent legali għal istituzzjonijiet kbar u interkonnessi għandu ssir biex timminimizza il-periklu li tkun ħolqot għalja nifisa u dan ifisser xogħol ħafna xogħol u ovvjament irridu naħdmu b'mod permanenti fuq is-sistema innifisa u fuq kemm din hija b'saħħitha għaliex dan huwa din hija l-influenza sistemika u din l-influenza sistemika tiddependi ħafna fuq il-fragilità tal-sistema innifisa. E, Signora Ivanova. Grazzi, għandi żewġ domandi fil-qosor. L-ewwel hija dwar l-exit strategies u red flag li jinti semmejt dwar waqt il-prezentazzjoni tiegħek dwar il zbilanċi fiskali. Il-fatt li għandhom problemi u deficit fil-budget, inti kif taħseb li il- withdrawal ta' dan eh, l-extra liquidity ser jaffetwa. U kif ser tkun il-politika tal-Bank Ċentrali Ewropew fir-rigward ta' dawn il-pajjiżi bid-dejn meta ma jkunx hemm iktar mod ta' kif nappoġġjaw il-likwidità b'mod favorevoli. It-tieni domanda għandha x'taqsam ma' l-Istati Membri miegħux fil-żona euro, jiena naħseb li fil-nasib importanti għal-Bank Ċentrali Ewropew li l-istituzzjonijiet jinkoraġixxu l-proċess ta' integrazzjoni monetarja u ekonomika fil-Eurozone b'mod partikolari fil-kontest tal-kriżi ekonomika u finanzjarja u id-domanda tiegħi hija din kif il-Bank Ċentrali Ewropew ser jappoġġa l-sforzi tal-pajjiżi li mhux qegħdin fiż-żona euro biex jidħlu fiż-żona euro mod partikolari meta aħna ikonna track record ta' disċiplina fiskali tajba biex nurru li dawk il-pajjiżi li iwa mixin fi triq tajba. Grazzi. very much. On the first question, I would Grazzi ħafna. Dwar l-ewwel domanda tiegħek jiena jkolli ngħid li għandna sediment f'taħt ħafna fil-Bank Ċentrali Ewropew u kifet u għafirm importanti li ikonna strategija sostenibli għal politika fiskali u fil- mm, meda twila ta' żmien kif ukoll meda qasira ta' żmien jiena kontent ħafna li qed nara li hawn min jaqbel bħal pereżempju l ekofin U bħalma tafu kien hemm qatt ta' deċiżjonijiet li ttieħdu mill-aħħar laqgħa tal-Ecofin U iva, dawn mixjif din id-direzzjoni. Aħna nappoġġaw il-Komissjoni fir-rwol tagħha, rwol diffiċli ħafna. Mxiet sew, marret tajjeb, eh, ċirkostanzi diffiċli ħafna, u aħna qegħdin nappoġġaw dak li ġie identifikat mill-Komissjoni u deċiż mill eh, branċi eżekuttivi. Aħna qegħdin nitolbuhom biex japplikaw dak li di deċiż u wkoll biex ikunu jistgħu jieħdu id-deċiżjonijiet xirqa fix-xhur li fil-ġimgħat li ġejjin. Issa fir rigward ta' tkabbir fiż-żona euro jiena nixtieq ngħid li din hija xi ħaġa ferm importanti qed titlob għal konverġenza xirqa kif ġi msemmi fit-trattat aħna Inħossu li issa f'dan l-istadju il-gvernijiet kollha jaqblu importanti li nirrispettaw it-trattat kif inhu u jiena dejjem insemmi l-fatt li huwa ferm importanti għal pajjiżi biex jitlu fil-zona euro u dawn ikunu preparati għal ġit taħom stess, għal prosperita taħom stess, għal iġek ma jkunux preparati un ser ikonna diffikultajiet fiħdan iż-zona euro u U importanti li iż-żona euro kollha kemm hi ikollha dik il-kredibilità li għandha bħalissa u li ġiet imweda lin nies kollha li jgħixu fiż-żona euro din hija il-mod ta' kif naħsbu aħna dwar din is-sitwazzjoni. Grazzi, is-sur Fixnik joġbok għal-grupp tal-Sendi. Grazzi ħafna, Signora President, nixtieq nirringrazzja lis sur Trisha talli ġi biex jirrispondi domandi tagħna. Kif nafu il-rati tal-qatt fl-Ewropa huma għolin ħafna U issa qed nisimgħu però li jista' jkun hemm tkabbiri is-sena d-dieħla. Aħna qed naraw ċertu setturi li qegħdin jesperenzaw tkabbir anke jekk bdew mill-livell baxx ħafna. Sfortunatament il-qat qed isir qed jikber u dawk li qegħdin isofru l-iktar huma dawk li jaħdmu f'kondizjonijiet prekari fis-suq tax-xogħol għandhom livelli baxin ħafna ta' edukazzjoni. Hemm ir-riskju li l-qatt jibqa' Oli, x'jaħseb il-Bank Ċentrali Ewropew dwar il-possibilitajiet biex innaqsu ir-rati tal-qatt u x'tip ta' miżuri ekonomiċi ta', ta politika jistgħu jittieħdu? X'taħseb li għandha tagħmel għandu jagħmel il-Bank Ċentrali Ewropew? Grazzi that uh, Għandek, mija mi filmja raġun, meta tgħid illi meta tgħid illi għalissa qegħdin diffikultà minħabba li qed naraw x'inhu l-effetti mm, li ħallew warajhom il-kriżi eh, finanzjarja u qed naraw li din il-problema qed tiżdied anki jekk issa qegħdin f'ċifri suwed. Aħna dawn iċ-ċifri mhumiex importanti bizzejiet illi ikunu jistaw eh, jilqaw dawn l-effetti li eh, li qed li ħalla wara ħalla jom il-reċessjoni għalhekk aħna qegħdin insistu illi nippruvaw nadottaw dawk il-passi kollha li sew jtejbu l-fiduċja u tejjeb l-ekonomija fl-Ewropa biex tipprova tibbenefika din il-livell ta' fiduċja mtejba. Dak li xaqsam l kustjoni tal-impjieg. Aħna bħala prinċipju ġenerali innaħsbu li dawn il-formi strutturali li fi prinċipju l-Europa u l-ferat eżekutivi deċidew fuqhom jippermettu li konna ekonomija li jekk għanna kondizjonijiet indaqs ikun iktar dinamiku, iktar attiv, iktar fukat fuq ix-xogħol u dan huwa minnu għal kull ħaġa li hemm fil-aġenda tal-Lisbona li ddeċidejna fuq deċidew fuq l-gvernijiet. Aħna ddeċidejna li fiħdan dan il-riformi strutturali li qed jiġu proposti, ir-riforma ta' taħriġ u edukazzjoni hija ta' importanza enormi. Aħna qegħdin nifukaw fuq eh, ekonomija fokata fuq l-arfin, u msejsa fuq l-arfin, kull ma jmur, rek ridu mżonna arfin tajba, għatajjeb, eh, taħriċ, nibsaħtu aħna iktar ħan ispeċjalizzaw ruħna f'dak l-għandu xaqsama servizzi u prodotti kummerċjali u għalek rridu nfukaw ħafna fuq eh, il-valur miżjud oli fuq servizzi u prodotti li huma avvanzati fuq livell teknoloġiku u dan ifisser illi eh, konnu nifuka fuq dan il-qasam. Il-strutturi riformi xirqa f'su ta' xogħol ukoll huma ta' importanza mdaqsa meta nqisu il-ħtiġa l-ħolqien ta' xogħol ġdid. Sur Peter Simon. Aħna qegħdin natkellmu dwar li niġġieldu kontra l-kriżi u nevitaw kriżi aktar l qoddim oħrajn qegħdin jitkellmu dwar dak li għandu jissir li kieku uċna ma' kriżi oħra u kif kieku jagħmlu jekk eh, ċertu instituzzjonijiet eh, jikrollaw. Is-sur Akkuman u għet mill pionieri f'dan il-qasam taħsib li eh, resaq proposta l-ġimgħa l-oħra biex wieħed iwaqqaf eh, font illi l-istituzzjonijiet privati jkunu jinstaw jagħtu semhom fih kif ukoll awtoritajiet pubbliċi. U bekk ikunu jistgħu jfadlu minn qabel li jista' jkun li tinqala kriżi oħra bħal din. Mm, kien hemm ħafna li kienu ħaddu għalihom f'ċriki Eh, pubbliċi li għaxħin tatam l-impressjoni l-istituzzjonijiet bħal Deutsche Bank li għamlu profitti ta' rekord għal darbohra għedin jissoċjalizzaw eh, ċertu telf potenzjali fil-ġejjini għalek tajab jek forsi titfaktar dawl fuq il bicċa l ewwel net importanti tassew illi din is-sistema kollha kemmi insaħħuha aktar u għalek għal dan il-għan li qed namlu edin nittolbu li ovvjament wetan isu fid-dawl ta' situazzjoni qegħdin fija. Imma qed nistaqsu li fit-2012 e, aħna naħsbu illi ħtiġa kapitali għall istituzzjonijiet finanzjari għandhom ikunu iktar importanti mill-li qatt kien qabel sabiex fil-fatt kull istituzzjoni tkun iktar msaħħa u sistema għalhekk tkun iktar msaħħa. U għalhekk din ideja li wieħed warrap fi żmien ta' ġid ċertu man ta' flus li jinistaw nużaw fi żmien li jkunu qegħdin li jkunu qegħdin batu fih hija xi ħaġa naturali. Allura għedin forsi nanticipaw xe tip ta' miżuri ċikliċi illi, fil-Basel, fil-qafas Basel 2 tippermettilna li inwarbu ftit fuq livell sistemiku uh, f'kull istituzzjoni ammont li jkun meħtieġ biex qudiem għala xi ħaġa uh, kunu eh, koprena ruħna jittitlop il-gvernijiet li eh, warbu xi ħaġa biex ikunu jistgħu jagħmlu tajjeb għal xi problemi li nqalaw iktar qudiem hija kwistjoni ta' il-Parlament jiddeċidu fuq. U jien kif naħsibha bħalissa ma jidderx illi ma tantx hemm ċans illi persuni qed ħassu t-taxxa ser għal dar ser jirġaw jkunu l-esti li ħalsu. Ma nafx kemm għalhekk hija soluzzjoni ta' sekotli palissa. L-ewwel aħna rridu nsaħħu s-sistema. Qabel ma nitolbu il-persuni tax-xabli biex jħalsu aktar Imma nistgħu naraw mbagħad li wara li nkunu minna dak kollu li għandna naraw li huwa biżejjed tas-settur privat sabiex dan ikun iktar kapaċi jilqa għal problemi u mbagħad nqisu jekk hemmx kunx hemm xi każ fejn iva dawk li ħassu taxxi jkunu jerġgħu joħorġu iktar flus, imma għalissa ma naħsibx illi għandna nieħdu dik it-triq. Rama, kirbuk. Grazzi. Hemm pajjiżi fi żona euro li qegħdin fi proċess ta' rkupru oħrajn bħal Spanja fejn la nuqqas ta' riforma ser jikkondannawhom biex jibqgħu fir-riċessjoni fix-xhur li ġejjin jew snin. Pereżempju ġewwa Franza self ehm, domestiku qed eh, fil-qasam tad-djar qed jola mbagħad ma fi Spanja għada bla ħajja. Eh, jista' jseħħ però illi żona ta' monita ta' livell ottimum sa' jkun iktar validu u politika ex monetarja tista' tkun iktar taħsara. Per eżempju, f'xi pajjiżi Ewropej pal ġermanja jew Franza jekk dawn jibdew kollhom rati ta' inflazzjoni eh, aħjar eh, li qed jolew imma mbagħad pajjiżi oħrajn bħal Portugal, Spanja, eċetera jkollhom l-inflazzjoni tinżel. U dan jista' wassal għal politika monetarja medja li tkun pjuttost restringenti u għalhekk din isa twassal għal iktar deflazzjoni f'ċertu pajjiżi. ECB eh, għandu xi pjan biex jagħmel xi ħaġa fuq din il-kwistjoni jew komplu b'din il-politika monetarju li sissa wettaq. U ħaġa oħra rigward trasparenza. Naħseb li trasparenza tsaħħaħ l-indipendenza u naħseb illi il-raġuni li jem li li wieħed irid jisagrifika wieħed għal ieħor għal indipendenza Din it-trasparenza li hija meħtieġa għal modelli interni uh, użati għal kollaterali likwidi u inti m'għandekx għalfejn issemmi interpretazzjonijiet ta' statistika nazzjonali din il-kriżi zidet il-għarfin tagħha tagħna illi aħna lkoll qegħdin fl-istess ilma. Thank you very much indeed uh, for your Grazzi ħafna l-kummenti tiegħek. L-ewwel osservazzjoni. Aħna ninsabu f'unjoni waħda ta' wahda. waħda u dan huwa messaġġ għalikom u kol għal kollegi għadin nisaqsu mistoqsijiet, f f'mistoqsijiet fuq it-tħul tal zona euro, tal-Unjoni Ewropea. Aħna eh, dan ifisser li aħna qegħdin zona waħda, ta' monita waħda. L-euro nifissa hija waħda. Mill-Amerika, mill-Azja, l-jom, ma' jemma euro mod u euro mod ieħor perspettiva waħda tal-Ewropa, minn rata ta' max wieħed tal-Unjoni Ewropea, rata ta' skambju wieħed waħda tal-Unjoni tal-Munita Ewropea. U għalhekk din istituzzjoni illi hija msejsa fuq kredibilità tal-Euro li 330 miljon pajjiż u eh, persuna u 16 il-pajjiż eh, bħal muma l-Istati Uniti eh, jiserħu fuq ħadd ma tgħid l-Istati Uniti qegħdin jifasslu il-monita tagħhom għal California, għal Massachusetts, jew għal Florida, jew għal Wyoming, Wyoming. Imma il-politika tagħhom hija mfassla għal kontinent ta' Stati Uniti. U aħna u koll tal-istess mod qegħdin eh, din tapplika għal munita Ewropea, għall-Unjoni Ewropea kollha kemm għandha l-istess dimensjoni. Għalhekk din hija importanti ferm. Ovvjament għaten la darba jkollok politika monetarja li għanfasla għal dawn it-330 miljon persuna għandek dawk id-deċizjonijiet nazzjonali li jittieħdu rigward politika fiskali, rigward il-monitoraċ, eh, ta' spejjes u il-riformi strutturali u l-monitoraġġ tagħhom. U dak li jista' jseħħ fuq livell nazzjonali hija waħda kbira sew mhux ħażin. U importanti li nifhmu illi għatem dak il-livell nazzjonali li jirġi jgħaddu pis ukoll. Aħna għanna sorveljanza tal-indikaturi kompetitivi, krus u sorveljanza ta' politika strutturali. Aħna l konna l-ewwel bank ċentrali fid-dinja li nipublikaw fi żmien reali E, tqarrija introduttorja ta' xi ħames sitt paġni biex nispjegaw fid-dettall x'kien ir-raġunament wara il-Kunsill kien li kien jigverna. Ah, dejn ma kienet qatt ma żistiet qabel ma nħalqet li sibi. Aħna ntrasformajna il-mod kif wieħed ħares il-lejn it-trasparenza. Aħna konna minn tal-ewwel, konna tal-ewwel bħala Bank Ċentrali illi daħħalna konferenza stampa eżattament wara id-deċiżjoni tal-Konsilli ti Gverna. Dan introduċieħ is-sur Vin Duisenberg, il-predeċessur tiegħi. U dan huwa mod kif wieħed ikun se jkun trasparenti kemm jista' jkun. U wieġeb mal-ewwel, mal-li titieħed id-deċiżjoni ta' il-Konsil li tigverna. Ħames jew sitt paġni ta' spjega sabiex jgħidu eżattament x'inhi deċiżjoni tagħna, x'inhi djanjażi tagħna, kif qegħdin inħarsu leha. Umbat wara mal-ewwel nispjegawha. Mhijiex mhux xira illi wieħed isemmi il-votazzjonijiet individwali meta jkunu hekk u nistgħu nqisu illi din hija xi ħaġa xxirqa illi nqisu illi aħna għandna 16 pajjiż differenti u kull membru tal-Kunsill tal gverna irrid iħares id-deċiżjoni illi ttieħed mill-entità pertinenti li huwa l u konsil tal-gvernaturi. Grazzi, Signora Danita Hubner. Grazzi, Sur President. Jina li l-istrateġija ta' ħruġ hija sensila ta' passi ta' politika illi t-permettinna li nwarbu il politika setturali u finanzjari u u fisser li għanna bżon koordinament effiċenti u mekanizmu effiċenti. U għallek din raġani l-ura lejn il-rabta bejn il e, e, ħruċ il-sistema e, ta' ħruċ u f'dik sistema fiskali. Nafu li l-krizi għandu ċertu impatt fuq il-munita ta' stati membra minni ħaj iġi fuq saqaj qabel ħattijħor u għanna strategji differenti għal mekanizmu fiskali u dik Ta'ħruġ, imma fil-pajjiżi jkun diffiċli illi l-ħruġ monetarju jisegwi dak fiskali biex ma jkunx hemm ċertu nassi nases illi eh, saw naqgħu fihom meta jkun hemm ħlaslura ta' dejn pubbliku brata ta' interess ola. Inti taħseb illi żar marta dawn il-miżuri speċjali li il-bank ser wettaq fil-ġejni qarib jista' jseħħ tal mod illi wieħed ma jifhimix bħala tħejjija għaż tal-ratta tal-interessi għaliex jikandek għandek stannijiet biex il-żid dan ir ratta ta' interessi din ser saħħaħ aktar e, irkupru. Inti taħseb il-li li sibi jatem għandu pjan biex jiffaċilita il-koordinament ta' dan il-strateġiji fiskali ta' ħruġ biex imbat ħruġ monetarju jista' kol jimxi ħarir kemm jista' jkun u Ixtaħseb, taħseb fil-fema tijak, xanda tkun il qaffa istituzjonali biex ikun hemm koordinament effiċenti ta' dan il-ħruġ. Għax naħseb li deficienza ta' din il-ħruġ monetarja serra ħafna fuq il-koordinament tajjeb ta' dan istrateġija tajba fiskali ta' ħruġ. Xil! Toħħani. <laughs> As you said yourself. Għandi għafna kommenti xnamel. Memx konċett wieħed għal dan it-tip ta' exit. Dinja problema. Ah, li mux edemek għal kulħadd bl-istess mod min diġa beda il-ħruġ ħruċ tiegħu fiskali per l-Irlanda. Oħrajn se jibdewa fil-2011 u maħrajn fil-2010. Rid diġa bdiet. Imma proposta ta' deċizjoni, deċidiet illi ikonna Mm, il-politika xirqa fuq il-livelli tal-gwenji differenti. U dan jgħod għal-konċett tal-ħruġ fiskali. Rigward il-konċett liħor ta' appoċ monetarju u l-kontroll tijaw, kifet, hemm xi pajjiżi diġà taw bidu għalija. din tikkonsista li kollok għazlit ta' rikapitalizzazzjoni, għażla ta' garanzija għal finanzjar fuq żmien medju. Dan kollu ġim fassal biex bħala miżuri non-standard biex jinkun staw nkampaw f'sitwazzjoni eh, mhux mhux tas-soltu fejn tilfu ħafna u marlur ħafna swieq. Imma hemm ċertu swieq li qegħdin jitjiebu. Ġa u palmet rigward id-deċiżjonijiet aħna għandna l-miżuri mhux tas-soltu u dawk konvenzjonali. Aħna il-nhar ħamis li għadda eh, aħna raqedna li rajna l-rata ta' interess li kien ċirqa. U fatt li ħna għeddejna istralċar ta' għat ta' mżuri mhux konvenzjonali m'għandhomx jaffettwaw mod negattiv fil-rata ta' interessi naħseb palissa li tajba, naħsbu bħalissa li għaxirqa u manna ebda ebda intenzjoni li nbidlu fema tagħna fuq għalissa. Ovvjament għandna bżonn eh, li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 kontent ħafna li semmejt l-Ewropa ċentrali u tal-Van f'introduzzjoni tiegħek u dider is-sitwazzjoni li qiegħda tistabilixxi ruħha. Iżda qatt hemm problemi serji f'xi pajjiżi u fil-ekonomija reali. Pereżempju, tliet xhur ilu jiena għamilt lek mistoqsija. Rigward miżura ta' sostituzzjoni bejn pajjiżi tal-Euro u dawk li mhuwiex tal-euro. Jekk inħarsu lejn is-sitwazzjoni ġewwa l-Ungerija mod partikolari. Dawk il-voluti fissu qed qegħdin igorru jilmentaw li m'hemmx biżejjed kreditu, m'hemmx biżejjed likwidità. Kif kemm inti sodisfatta hawnhekk bil-mont tal-likwidità li Il-banek fir-reġjuni qegħdin jirgorru illi tiġi tal-kapital qegħdin jiżdiedu jew id-domandi tal-kapital qegħdin jihtiġu fl-eurozon fl-żona euro u il-banek fiż-żona euro qegħdin jiżdiedu fil-likwidità imma mbagħad il-pajjiżi l-Europa ċentrali qegħdin jilmentaw u jekk ikun hemm iktar likwidità, ikun iktar faċli wieħed iddaħħal il-tiġiet kapitali. Kif, kif, kif, kif tara di? X'tista' tgħidilna dwarha? Grazzi ħafna, Sinjura, niftakar il-mistoqsija tiegħek l-aħħar darba fil-fatt u nixtieq ngħidlek biss li fir-rigward tar-relazzjoni tagħna mal-Bank Ċentrali tal-Ungerija din hija relazzjoni miqrib ħafna li għandna magħhom u qed naħdmu tajjeb flimkien. Jiena naħseb li għadin namlu mal-Bank Ċentrali eh, tal-Ungarija fil-fat u li għetna dullom għadin naddu messaġġi li l-Bank Ċentrali ta' zona euro ma jkun numa għadin jitrattaw il-sussidjarji tagħhom fl-Ewropa tal-Vantu dik ċentrali. U hemm żewġ mezzi li qegħdin nużaw biex nippruvaw ngħinu. Ovvjament, fl-aħħar mill-aħħar li jott hija ċċarezza tal-istrateġija fuq iż-żmien mezzan. Din hija importanti ħafna u għennet ħafna fil-fatt. Much and the Grazzi ħafna l-aħħar mistoqsija mis-Sinjura Vicky Ford. Għax rridu ngħaddu issa l-Ministru jiddispjaċini mis-sekwana ċans għal-keġ tiegħi. Grazzi ħafna Sur Trixej tali tajtna spiegazzjoni daqshekk ċara fuq dak li qed tagħmel l-ECB biex tipprova toħroġna mill-kriżi finanzjarja. Pero dana jkolli ngħid ħawadni ħafna. Fl-aħħar laqgħa f'Settembru aħna ddiskutejna l-potenzjal għal konflitt ta' interess bħala Fil-wol tiegħek bħala eh, il-kap ta' żewġ istituzzjonijiet inti il-na li biex tkun tista' żomm dawn iż-żewġ karigi separati ħajkun hemm mhux biss personal separat imma inti ħadd rapporta lura dan il-Parlament fuq żewġ okkażjonijiet separati fuq dawn ir-rwol imma ir-responsabbiltajiet f'dan eh, l-istadju jidher li tiġa edin jitħaltu u tġa jisek ksirt ir-regola tijak stess li ħazzomom separati taqbal mi għajjeli la kontabilita tal mos kif mux biss imu għafdan il wol rwol manki l-autoritajiet supervizorji huwa muċar ehm, xej fil-fatt. Imbagħad ir-responsabilità ta' dawn il- l-autoritajiet. Nista' ringrazzja Ramon tal-li semma l-Spanja dan il-Kumitat mar Spanja l-ġimma li għaddiet u iva ta' għandhom kriżi ekonomika u soċjali gravi hemmhekk, però evitaw l-ar situazzjoni possibli minħabba proċ regolatorju kawti li kien hemm f'dan aħħar snin fuq livell nazzjonali. Bank Spanjol kellu 70 ruħ għaddejjin jaħdmu fil-Banko Santander fuq l-approċ regolatorju u Caesar middera palissa għandu 30 ruħ u ħaners u lejn 80 ruħ. U dan nistan qabluħ ma 300 u fuqhom illi hemm fl-FSA ta' Londra u għalhekk irid nara kemm Ehm, nirdu natu responsabilta l daw l-organizzazzjonijiet tal-ura Spanja, il-banek, il-regolatori tassu u rappresentanti tal-industrija tal-assigurazzjoni għalunna li responsabilta tal-supervizjoni teħid deċizjonijiet deċiżjonijiet dwar l-intraprizi individuali rridu jibqaw fuq livell nazzjonali. Taqbel inti? Thank you very much, Madam. First of all, I am still only, if I may. Grazie, signora, jena għawnek u d-dimkom u għattaraw il-president tal-ECB u mantewx għedin taraw il-president tal-ESRB għax dal-bojda dal-qazbis twaqqaf. Issa jek il-kollegi tijaj u ma' ġentili bizzejet li jaħtruni bħala il-kap tal-ISRB, ovvjament jiena nirrapporta dwar il-xol tal-ISRB u d-dimkom dan jkun rapport separat minn dak tal-ECB. L-ECB hija involuta fi twaqif tal-ISRB, aħna ħanatu appoċ amministrattiv, eccetera, kif kien ġi deċiż huwa sta għal parlament biex jara eżattament xirit Pero jina nikkonferma u dak li għattilkom dan huwa importanti dan huma żewġ karik responsabiltajiet separati din hija eh, importanti ħafna nixtieq nagħmilha ċara dwar il-pożizzjoni mikro u mhux il-makro supervizjoni. Napprezza ħafna dak li għattinti fuq il-kunċett tajjeb li jeżisti li il-Bank ċentrali ikun involut fis supervizjoni tal-banek dina mhux kullum kien hija meqjusa bħala adattata. Però aħna naħsbu li iva huwa adattat dan. Mbagħad ovvjament meta inti ħadd titratta istituzzjonijiet transkonfinali ħajkollok problema li jkollok il-kunċett xieraq ta' supervizjoni għal grupp kollu kemmu. U hemmhekk illi l-importanza u l-utilità tal-awtoritajiet ġodda kemm fis-settur bankarju imma anke settur finanzjarju jistgħu jkunu importanti. Jiena delna li kien importanti li kollna makro supervizjoni pan-Ewropea. Pan-Ewropea dejjem sakemm inti jkollok istituzzjonijiet transnazzjonali u multinazzjonali mhux biss istituzzjoni waħda nazzjonali fejn naqbel mija kumbat din hija biss ħaġa li se tibqa' fidejn il-pajjiż. Huwa minnu naqbel miegħek fil-fatt li s-supervizjoni Spanjola introduċiet kunċett li ma ġiex ġeneralizzat fuq l-besta fuq livell ta' komitat ta' Basel jew livell Ewropew, imma urriet illi taf tkun unkla ħafna taħt iċ-ċirkustanzi. Ġifiri din li kollok is-suq waħdini tal-Ewropa li jekk irriduh aħna dan l-istess regoli għal kulħadd fil-qasam bankarju naħseb hija ħaġa naturali u l emmek qegħdin nimxu. F'ċertu każijiet però għandek bżonn autorità ċentrali illi tagħmel l-arbitraġġ li jkun hemm bżonn jekk ikun hemm nuqqas ta' ftehim nittama li dan ma jkunx meħtieġ eh, ta' spiss. Grazzi. Um, thank you very much. And if we are in the... Grazzi. Jekk il-qoddim ħajkonna żewġ rapporti separati nittama l-membri jiftakru jisseparaw il-mistoqsijiet tagħhom għax id-darba fil-fatt saqsajnik ħafna affarijiet fuq li minn minkejja li suppost qiegħed hawnhekk bħala l-kap tal-ICB. Grazzi ħafna tal-li ġejt inti u Aħna issa nistennew li nerġgħu niltaqgħu miegħek fi żmien tliet xhur għadni m'iniex ċerta eżatt il-ġurnata meti. Grazzi ħafna Sur Trixxer. Okay, can you take your seats again now? Sawa, jek ġobkom sibu postkom għanna l-ministru maħna. Colleagues, can you, can you take your seats so that we can be ready to, to listen to... Kieġobkom mela sibu postkom għan nisimaw l-ministru. Għanna issa l-ministri tal-presidenza, presidenza, Venti u s-Sur Borg ħajtina daqxejn ta' xkienu s-suċċessi tagħhom u xħajaddu li presidenza li mis sumba ta' bażi ta' għaj ħaniħdu l-mistoqsijiet. Thank you very much. Uh, it is obviously a uh, Grazzi ħafna u għonura li hija li nkun qiegħed hawnhekk illum u nirrapporta ta' xina xina ta' tagħmel il-Presidenza Svediża fil-Kunsil tal eka fim aħħar sitt xhur dawn is-aħħar sitt xhur kienu żmien eh, ta' sfida kbira għall-Ewropa dejna mill-iktar kriżi gravi sa mid-depression ta' tletinijat. Rajna naqis madwar 5% tal-GDP u dinna ħadd kompli għaddejja probabbli skont it-bassir ħan itilfu xi 4% oħra. Ir-rati tal-qat ħajib outline diġà għandna livelli għalja ħafna f'ħafna pajjiżi Ewropew u kemm fl-2010 jista' jkun anki fl-2011 tibqa' titla rata tal-qat, il-mizuri li ġew implementati matul l-aħħar sena sabiex eh, niġidu kriżi kienet kienu kbar Naħseb li aħna permezz ta' tisħiħ tal kooperazzjoni nexxilna nerġaw namlu eh, noħolqu l-istabilità u nsaw il-fiduċa fis-settur finanzjarju l-ekonomija li skemi ta' garanzija u miżuri kollha sabiex nistabilizzaw is-suq finanzjarji kienu wiesa ħafna u fl-istess waqt rajna koordinazzjoni fil-politika ekonomika skont il-pjan ekonomiku tal-kupru illi iffaċilita wkoll is-sitwazzjoni tistabilizza ruha. Aħna bħala Presidenza Svediża fukajna fuq erba' oqsma u l-għanin bot partikolari għat infrastruttura ta' s-swiq finanzjari kien hemm deċiżjonijiet li ttieħdu fuq l-istrutturi eh, ta' supervizjoni aħna trattajna wkoll il-Capital Requirements Directive u it-tip fil- ġestjoni tal-krizi u bdejna nipruvaw ukoll nifaċilitaw il-strateġiji ta' ħruġ il strateġiji ta' ħruġ mill-miżuri fiskali straordinarji li ttieħdu dejjem kienu importanti għalina u dana um, rajnu jom anke fil deċiżjonijiet li ttieħdu fl-aħħar kunsill illum bdejna il summit ta' Copenhagen u l-kwistjoni tal-finanzjar tal-tibdil ta' klima kienet importanti ħafna fuq l agenda tagħna. Ir-raba settur li tħedimna ħafna fuq u koordinazzjoni tal pozizjoni tal-Unjoni Ewropea fil-ħidma tal-G20. Aħna jina ħan itkellem forsi iktar fit-tal issa fuq dawn l-erba' punti u anke fuq xi oħrajn. Waħda mill-għanijiet mir-raġunijiet ewlenin li spiċċajna fis-sitwazzjoni li aħna hija d-djufija tal-istrutturi regolatorji tagħna il- suq finanzjarju li jiġi regolat imma ovvja li dawn l-strutturi kienu dajfa wis biex wieħed ikun jista' jfaċċja dan it-tip ta' kriżi għalhekk is-supervizjoni makro mikro prudenzjoni kellha tkun importanti ħafna fil-presidenza tagħna l-ġimgħa li għaddis fl-Ekofin aħna rnexxina nieħdu deċiżjoni sabiex nibdew id-diskussjoni mal-Parlament fuq il-mikrosupervizjoni. Diġa ħadna deċiżjonijiet konna qabel fuq il-makro supervizjoni. L-ammont ta' kooperazzjoni li rajna mill-Istati membri kollha fil-Kunsill kienet estensiva ħafna. Numru kbar ta' stati membri kienu lesti illi forsi um, jaħdmu daqsxejn iktar sabiex jirnexxilna nsibu ftehim. Il-li jassar biħa permettilna li jkollna monitoraġġ tar riski tal-suq finanzjarju anke biex ikollna iktar suq stabbli li jkun iktar iħares lejn stabilità u sostenibilità fuq tul ta' żmien. Is-supervizjoni makroprudenzjali wkoll hija suċċess kbir għall-Ewropa. Ħaġa li għanna nfaħru l arrozjerija il-fatt li jista' jkun hemm soluzzjoni potenzjali. Aħna ma nixilx nsibu sistema perfetta għal dejjem fuq prinċipji perfetti, imma ipprovajna naħdmu fuq kustjonijiet ċari li jista' jwaslu għal supervizjoni mikroprezenzjali. F'kooperazzjoni mal-Istati membri aħna bdejna namlu il- eh, il-pedamenti biex najtek ta' struttura b'saħħitha. Kien hemm grupp ta' ħidma ta' livell li kien qed jaħdem biex jipprova itejjeb il- lodda għal intervenzjonijiet bikrija u biex insaħħu l-kooperazzjoni bejn l-istati membri. Il-ħarifa tas sena li għaddiet kienet drammatika ħafna u bissa dan huwa l-bażi biex nibdew nirkupraw minna. huwa pjuttost straordinarju l-mod kif aħna provajna noħorġu minn din kriżi nittrattaw dawn il-kwistjonijiet finanzjari għandak li għandu x'jaqsam ma' kwistjonijiet transkonfinali dwar il-ħruġ minn dawn il-miżuri straordinarji tas s finanzjarju naħseb li huwa importanti li aħna dawn il-miżuri nżommu għal ammont ta' żmien għax idu nistabilizzaw is-settur finanzjarju għal mill-inqas perjodu ehm, raġonevoli, però rridu nibdew nirtiraw ħos minn dawn il-miżuri straordinarji u għanna bżonn ta' strateġija koordinata, x'ovvjament dan ikollu effetti ta' spillover fuq oqsma oħra ta' politika u anki fil-kompetittività bejn l-Istati membri. Il-Capital Requirement Directive, il-CRD3, hija ħaġa wkoll li ħdimna ħafna fuqha. Il-lamant tal-kapitalizzazzjoni tal- banek u li joħorġu il-kapital fi żmien problematiku u hija ħaġa importanti ferm u ċar illi għandna bżonn kemm kapital iżjed u aħjar fil-ġejjieni. Rigward il-diskussjonijiet il-gbar fuq il-bonuses żina kienet parti mill-xogħol preparatorju għal laqgħa tal-G20 f'Pittsburgh. U dak li għanna issa fil-Capital Requirement Directive huwa importanti għax għandna prinċipi li jipprejbixxu um, ehm, bonuses garantiti u kunem hemm tal- tal- pagamenti u jrid ikun hemm ċertu relazzjoni bejn is-sostenibilità fit-tul tal-istituzzjonijiet u l profitabilità u din hija l-pass il qudiem kif idu nimxu issa. U għacċar li s-settur bankarju għandu propensità illi jerġa' jaqalura għax-xogħol bħas-soldu bħala ma kien qabel il-kriżi u naħseb l-importanti kemm fl-Ewropa kif ukoll fuq livell globali illi ma naċċettawiex din il-ħaġa wara noħorġu mill-kriżi. Rigward id-direttiva u l-istrutturi ta' supervizjoni na konvent li l-Presidenza Spanjola u l-Parlament Ewropew jistgħu jaħdmu flimkien sabiex jisibu kompromess li waċċettabli għal kulħadd u jkompli jibni fuq il-progress li għamilna f'dan il-qasam biex ngħid kemm tgħin ukoll fuq il-finanzi pubbliċi issa. Għalija kien jidher ċar anki minn qabel il-kriżi li l-livell ta' zbranċ fl-Ewropa kien l wis u d-dejn kien l wis. Wara kriżi kien jidher ovvju li sa nistabu f'sitwazzjoni li mhix sostenibbli. L-ammont ta' miżuri illi jittieħdu kienu sostanzjali qed nitkellmu fuq 5% tal-GDP biex nippruvaw nistabilizzaw id-domanda imma hemm bżonn nibdew inħejju wkoll nikkoperaw u għal strateġija ta' Eh, ħruġ fiskali għaliex inkella il-miżuri ma jkunux effiċenti. Fil-laqa ta' Gothenburg, ta' Gothenburg f'Ottubru aħna ħriġna numru ta' prinċipji ċari għal din l-istrateġija ta' ħruġ. Bdejna bil-irtirar f'waqtu tal-miżuri straordinarji li ġew implementali. Il-fatt li ħakonna bżonn iktar konsolidazzjoni fiskali strutturali li tmur li limit 0.5 li għandna Eh, fil-patt ta' stabilità u skabbir. Riformi strutturali komprensivi li huma mirati lejn it-tisħiħ tal eh, l-impjegi strutturali u il- li wieħed ukoll jagħmel riforma tas-swieq tax-xogħol u jkun hemm investiment fuq sul ta' żmien u imbagħad tkellimna wkoll fuq il-ħtieġa li jinsaħħu qafas eh, budġetarji nazzjonali. Aħna għamilna progress importanti fil-implementazzjoni tal pat ta' stabilizza u skabbir fil-laqa ta' Deċembru sal-Ekofin, aħna ħadna deċiżjonijiet fuq il-proċeduri ta' deficit eċċettivi u aħna wkoll eh, indirizzajna l-kwistjoni tal-Stati Membri diġa għalin fil-sbilanċ eċċessiv. Aħna 20 pajjiżi li qegħdin fl-excessive deficit procedures u fl-opinjoni tiegħi mill-analiżi li saret mill-Kummissjoni mod partikolari rapport ta' sostabilità fuq tul ta' żmien li kummissjoni ħarġet fil-presidenza tagħna din hija sfida ewlenija l-Ewropa. Qabel ma niffaċċjaw il-kriżi li jmiss idu nkunu ħanna għomna fuq saqajna sew u din hija importanti ħafna fis-fasil tal-politika fiskali tal-Istati Membri tagħna. Naħseb li din hija l-iktar sfida kbira li għanna dinna li nkomplu nimplementaw nsaħħu il-patt ta' stabilità u skobbir tal-Unjoni Ewropea fil-futur. Il-G20 ħadet il-wol tal-iktar forum um, prominenti tal-kooperazzjoni internazzjonali. L-Unjoni Ewropea ovvjament dina tappoġġax importanti li jkollna kooperazzjoni globali. Però kemm l-IMF kif ukoll il-Bank Dinji huma istituzzjonijiet li huma importanti minn eh, perspettiva Ewropea. Hemm numru ta' pajjiżi li mhumiex rappreżentati f'dawn il qatt u għalhekk huwa għantana kien illi insaħħu il-koordinazzjoni tal-pozizjoni tal-Unjoni tal-Unjoni Ewropea sabiex l-Istati membri kollha iħossu għam b'saħħithom, aħna nkunu b'saħħitna biss fuq livell internazzjonali jekk ikollna vuċi waħda, pożizzjoni waħda, u tkun ukoll pożizzjoni leġittima xikolla l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea kollha kemm kellna kooperazzjoni wkoll mal-pajjiżi l oħra tal-G20 fil-Londra, St. Andrew, Pittsburgh u ovvjament koordinazzjoni tal-miżuri li ġew implementati. Kienet importanti. Kien ċar ukoll li hemm bżonn niżviluppaw, nikkomunikaw u nimplementaw strateġija taħruġ minn dawn il-miżuri straordinari. Kien hemm ukoll progress fil-G20 fuq l-iżvilupp ta' standards internazzjonali aħjar fil-qasam tal-kontabilità, regolamentazzjoni tal-banek u l-abilità wkoll li huma il il-kapital fi żmien qasir. ħriġna wkoll b'qafas għal tkabbir sostenibbli u bilanċat. U dan huwa proċess importanti ħafna illi ħajibqa' dej għal ammont ta' żmien kif tafu. Sar ħafna xogħol ukoll fuq il-kwistjoni tal-governanza fuq l-IMF u l-Bank Dinji l-Istati Membri irnexxilhom jikkontribwixxu wkoll għal kapitalizzazzjoni ta' dawn l-organizzazzjoni l-Unjoni Ewropea tat 125 biljun euro li rappresenta 35% ta' zida ta' li għamlet l-IMF għal New Arrangements to Borrow. Il-involviment għana kienas ħaġa importanti u koll fil-Payment Assistance Facility għanna pro programm għal-Ungerija, Lazvja u Rumanija u waqt il-presidenza tagħna mod partikolari kien il-programm tal-Latvja li tajni importanza anke minħabba li hemm programmi bilaterali mill ħat tal istati Membri sabiex napoġġaw il-Latvja kien hemm progress fil-politika ekonomika fil-Latvja ma rridu nrealizzaw ukoll illi peress li il-kriżi kienet ibsa ħafna mek kienem progress eccezzjonali ma hekk kien meħtieġ. Issa friga għadin edha s it-tieni u ħanaraw il-progress li sar anke kemm minna ħadha la imf u tal-Kummissjoni kellna progress sostanzjali. Kif għattam u koll kwistjoni ta' klima li tajnija priorità kbira il-laqa ta' Copenhagen? bidiet illum u kellna diskussjonijiet sostanzjali wkoll fuq il-kwistjoni tal-klima x'hemm il-bżonn illi l-Ewropa tat il-kontribut tagħha. Aħna nnegozjajna pożizzjoni b'saħħitha minn l-Unjoni Ewropea Pero jider li fil-level tal-G20 l-ambizzjoni hija differenti minn tagħna għalhekk il-progress li għamilna kien limitat f'Londra dana kien daqsxejn ta' diżappunt għalina anke f'Pittsburgh. U f'St. Andrews l-affarijiet kienu l-ħarira ħjar, però xorta ma lħaqniex ir-riżultati li xtaqna. Issa kwistjoni hija kussejna x'inha nagħmlu progress fil-fatt f'Copenhagen. Il-Komissjoni ħarġet bl-istimi tagħha u l-Kunsill eh, tal-appoġġ. Għalhekk aħna iddeċidejna illi ħanieħdu il-miżuri li hemm meħtieġa bażikament dan huwa stmat għal madwar 100 biljun euro. U nasab li għanna prerekwiziti li kolla negozjati tajba f'Copenhagen. Però qabel ma nistgħu nkunu ċerti hemm il-bżonn ukoll li l-partijiet l-oħra jkunu lesti wkoll li jiċċaqalqu. Issa li qed niskellem fuq il-kriżi nistgħu nħares lejna il-qudiem issa. Forsi illi jkollna strateġiji tas-suq aħjar. L-istrateġija fil-Lisbona se tkun priorità importanti ħafna għall-Presidenza Spanjola, ovvjament. Għaliex waqt periodi ta' kriżi dejjem jiżdied il-qat u mbagħad dejjem nerġgħu mmorru lura bil-mod u l-mod tal-livelli li jkunu qabel. Aħna nemnu li il-qat, kwistjoni tal-qat hija sfida kbira għall-Ewropa u li nżommu din il-politika ta' sponsjoni hija importanti ħafna. Però għad kbir u nqas ta' produttività u soċjetà li qiegħda dejjem tikber ser titlob li ikonna strateġija ta' riforma eh, ġdida fuq it-kabbir u l-impjiegi u dinja kwistjoni eh, li rridu nittrattaw hemm żewġ eh, konklużjoni tal-Kunsill f'Diċembru dwar dan u wkoll se nkomplu nadmu fuq għad il-Presidenza Spanjola. Fil-Kunsill ta' Novembru aħna il-ħaqna ftehim politiku dwar Eh, il-dati eh, fuq it-tabak u dan kien importanti ħafna, din kienet fuq eh, l-agenda tal-Kunsell għal ħafna żmien u jien waqt l-ewwel laqati tiegħi bħala Ministru konna diskutini għat tliet snin ilu u xorta waħda għadha fuq l-aġenda illum u għandaqstant naħseb li xorta rridu naraw kif nilhom dwar dan. Issa dwar progress fuq il-VAT Eh, fil-qasam tal-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra u l-allowances. Aħna rridu naraw jekk hux ser ikun opportunità biex nagħmlu reverse charges għal dawk l-istati membri li qegħdin jippruvaw jiprevjenu il-frodi fuq eh, il-kwistjonijiet tal-vat f'dan ir-rigward. Aħna qegħdin inħarsu l-qudiem għal eh, ftejm iktar ambizzjuż fuq reverse charges, pero da ma kienx possibli għal daqstant issa il konsil irrit jerġa' jmur lura għal eh, devices elettroniċi iktar tard. Kien hemm ukoll xi diskussjonijiet dwar il-postal services eh, u il-VAT fuq il-postal services. Għana nħossu li huwa importanti li ikonna strateġija fir rigward tal-VAT ta' servizzi postali u wkoll id-direttiva tal-posta li tkun kompatibbli u importanti li jkollna eh, taxxa li tkun konformi mal kompetitivita u mal-domandi fuq su eh, suq kompetittiv u ġust. Għal daqstant, eh, il-presidenza tagħna, stiednet il-presidenza Belġana u Spanjola biex tidon konsiderazzjoni da kollu li huwa meħtieġ biex nimxu l-qudin fir rigward ta' din id-direttiva. Aħna kellna wkoll kwistjoni kbira fuq is-Savings Directive fir rigward tal-tkabbir eh, fl-iskop ta' Service Directive u wkoll biex mm, ikonna iktar informazzjoni, nofru iktar informazzjoni fir rigward tal-din eh, id-direttiva il-progress li sar fir rigward ta' din direttiva u kol fil-kooperazzjoni amministrativa u id-direttiva tal-kupru ma kienx daqshekk essensiv daqskemm aħna xtaqna, però issa qed nistennew li l-Presidenza Spanjola se taħdem ħafna f'dan ir-rigward u wkoll tmexxi l qudiem dawn in-negozjati. Grazzi. Grazzi ħafna. Jiena ċerta li dan se jagħtina ħafna punti biex naħsbu fuqhom u ħafna domandi. Bħalissa għandi sitt persuni fuq l istatijaj tiegħi u l-ewwel ser nibdew bi Sr. Swinberg. Grazie ħafna, grazie Ministru għal sommarju tal-sittur ta' xogħol tagħkom u jiena naħseb li ovvjament dan jispjega x'kienet jiġri f'dawn l-aħħar xhur. Ovvjament kelkom momenti diffiċli ħafna u fir-rigward tal-regolamentazzjoni finanzjarja u għal daqstat nifirħilkom għal kompromessi li rħaqtu fil-Kunsil minkejja il-problemi u li kienem u li kelkom tiffaċċaw. Jiena irrid insaqsik dwar referenza li saret fil-Kunsil għal kwistjonijiet inqas forsi eh, li jidru f'rigward tal-kolleġġ ta' supervizuri għal eh, regolamentazzjoni finanzjarja u koll nixtieq insaqsi dwar l-standards li jridu jizdiedu f'rigward tal-supervizuri nazjonali biex bekk ikun hemm iktar konsistenza bejn l-approċċ tal-istati membri u regolamentazzjoni tas servizzi finanzjarji ta' servizzi finanzjari. Nixtieq insaqsi x'progress sar f'dan ir-rigward dawn l-aħħar xhur u Nara jekk aħniex issa qegħdin nistennew għal arkitettura ġdida tal-regolamentazzjoni eh, supervizorja qabel ma jkun hemm iktar progress. Grazzi. Il-Ministru jippreferi li jieħu għatta domandi u mbagħad jirrispondi wara. Is-Sur Smith. Grazzi, Signora President, Signor President. Jena eh, xogħol ta' Presidenza svediza li li kien tajjeb ħafna, forsi jaħdek dan imma. L-ewwel il is-sistema fuq il-kas tal bonuses dana hemm sistemi differenti ta' bonuses u jidher illi m'hemmx mezz kif qed jista' japplika s sistema ugwali ta' dawn il-bonuses. Hemm ħafna antipatija fir-rigward tal-bankiera imma l-fatt jibqa' li s-sistemi huma differenti fil-pajjiżi. Jiena favur l-ewro ma nafx hekk ikunx possibbli illi wieħed jgħid il-preferenzi personali, ma insomma dawn is-sitt tal-presidenza inti kont fl-ekofin, però fuq barra, ma kontux l-Svezja. x influenzja jista' jkollok mill-Svezja inti? kollok l-istess influenza meta inti ma tkunx parti mis-sistema, ma tkunx parti miż-żona euro. Interessani nkun naf di, issa għandi nofs mistoqsija biex ngħidlek. Intom taħsbu li l-Svezja issa hija iktar qrib li tesal lej l-ewro mill-aħħar darba illi eh, sar referendum. Ja, vielen Dank, eh, Herr Minister. Sie haben ja ein. Grazie, Ministro. Din kienet prezentazzjoni tajba ħafna ta' dak li ksibtu għal pajjiż mm, medju fi żmien ta' kriżi naħseb li ksibna ħafna. Għandi xi domandi ser nibda bl-ewwel ħaġa li qed inti inti qed li sa ċertu punt aħna ħriġna minn din il-kriżi, però għandi xi dubji dwar dan. fir-rigward tas-supervizjoni eh, tas-swieq finanzjarji, hemm iktar xisir fir-rigward ta' deċiżjoni tal ekofen U f'każijiet ta' dubju il-bodies Ewropej iridu jelbu il-dawk nazzjonali biex jiksbu il-level playing field. Issa fir-rigward ta' per eżempju l-Greċja, il ġermanja l-Franza, jien għandi dubji konsiderevoli dwar il-fat li meta ħna naraw id-dejn kbir li għandu il-gvern, jiena niddubita kemm ser tkun ta' suċċess l-istrateġija ta' ħruġ. Domanda oħra, fis-settur ta' swieq finanzjari, kemm irnexxielek irnexilkom tiksbu ftejm mal l-Istati Uniti. Il-kollega Raf Smith tkellem dwar sistema ta' bonuses u jiena qed ma nistax nemmen is-sitwazzjoni ta' diskussjoni li qiegħda tiġi bħalissa fl-Istati Uniti li afferm kontroversjali kont meno sex iridu jħallsu taw għal 20 biljon li huwa l-ikbar ammont li qatt ġi eh, rekordjat minn xi istituzzjoni finanzjarja. Luranti, inti kif ser tispjega din dan il-fatt li s-sistema kienet waħda minn raġunijiet għalfej kien hemm uh, falliment fis-sistema finanzjarja. Umbagħad domanda oħra li ġisaqsa is-Sur Smith aħna nilqaw ħafna kieku li Svezja titħol fiż-żona euro. Jiena ċert li jintom lesti u issa wasal iż-żmien li tieħdu din id-deċiżjoni għaliex kontrarju għal Renju Unit u Danimarka intom ma tkomx il-klawżola ta' l-opt-out meta tħaltu fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna għal riflessjonijiet u għal kummenti. Fi rigward ta' domanda ta' Swejben fir bar kolleg ta' dwar supervizjoni, jiena ikolli ngħid li aħna tajna importanza kbira supervizjoni makro u mikro u waqt l-istrutturi li ġew minn fasla mill presidenza waqt il-presidenza svediża dan kien il-punt ewlieni. Ovvjament stajna nkunu iktar ambizjużi dwar dan, però naħseb li kien hemm xi titjib irnexxina niksbu posta punti naħseb li dan sar kemm fuq bażi makro u mikro u aħna rnexxilna niksbu dan u għamilni fi żmien qasir ħafna. Aħna meta bdejna bil-Presidenza tagħna aħna saqsina l-Kummissjoni jekk huma jistgħux jippreżenta proposta leġislattiva fil bidu ta' Settembru li huma qalu iva, però ħafna nies mbagħad minn barra kienu qed jgħidu le le mhijiex possibbli ma jistax jagħmlu dan ix-xogħol ta' preparazzjoni fil-ftit xhur għaliex Eh, id-deċiżjoni tal-Kunsill ser toħroġ fil-bil tas-sajf. Imbagħad xi nies qalulna li qegħdin jiddubitaw li l-ewwel ser jieħdu l-ewwel il-mikro mbagħad il-makro Umbat, ħafna esperti u anka fil-medja kienu għedin jgħidu li din kienet mbiti u zawis, u ma kienieċ ħaġa realistika li musser nixxilna niksbu, se nixxilna niksbu konsens fuq iż-żewġ deċiżjonijiet f'Ottubru f'Diċembru. Però aħna Inixxina namlu dan kollu u zammejna l-Ewropa maquda. Inixxina niksbu Ewropa mm, maquda u b'sistemi differenti għal kull pajjiż, kull sistema taħdem tajjeb għal kull pajjiż. Jiena nħoss li minnaħa tal-pajis tijaj perspettiva tagħna forsi xeta ġiet iffaċilitata xi ftit aħjar. Huwa minnu għaliex vera dan huwa kompromess u allura biex tikseb eh, riżultat li kulħadd jista' jaċċetta trid tagħmel dan għaliex riżultat li kien meħtieġ kien wieħed ambizzjuż ħafna u allura hekk taħdem il-politika s-soltu fejn kulħadd ikollu interessi differenti u kulħadd jipprova jilħaq bilanċ Allura nħoss li huwa proċess, ikun proċess tajjeb bejn il-Parlament, il-Presidenza u il-Kunsil biex niksbu kompromess, però rridu niftakru dan huwa kompromess u ma rridux nsibu soluzzjoni li tkun perfetta għalina personalment iżda mhux għal pajjiżi oħrajn. Allura rridu nsibu xi ħaġa li tkun tajba għal kulħadd. Jiena nemmen li minn din il-kriżi tallimna li rridu iktar kooperazzjoni, istituzzjonijiet iktar saħħithom U jiena nemmen li u għacċar xanna namlu xin it-triq li għanna nieħdu, pero irridu niftakru li aħna qed nirreprezentaw strateġijiet riformisti u din l-istrateġija storika u għaffermi importanti li namlu dan b'mod li iżom l-Ewropa maquda. Is-Sur Schmidt saqsa domandi dwar ir-regolamentazzjonijiet tal-bonus kif kienet jgħid is-Sur Langen, Iva, aħna indunajna li hemm differenzi sostanzjali bejn il-pajjiżi, per eżempju l-Iżvezja, Franza u Renju Unit diġà bdew jimplementaw deċiżjonijiet li ttieħdu ġewwa Pittsburgh u fil-Kunsell Ewropew, però hemm pajjiżi oħrajn Ewropej li jaqas biss bdew b'dan il-proċess u din hija xi dinja problematika. Hemm ukoll dikjarazzjoni mill-mexxejja kollha Ewropej li aħna qegħdin nappoġġjaw il-proċess fil-prinċipju tal-FSP u ser ikun hemm evalwazzjoni, ser ikun hemm follow-up fir-rigward tal- bord ta' stabilità finanzjera fuq l-implementazzjoni dawn il-kwistjonijiet kollha u din hija xi ħaġa li rrid nerġgħu noħdu għalura fil-Kunsill. Għalija huwa ċar biżejjed li aħna jekk ngħidu eh, kollox ser jibqa' dej kif kien qabel normali fis settur tal-banek u kif qal is-Sur Langen jekk il-bażi tas settur tal-banek jiġi Eh, mm, jibqa' dej, aħna ser nagħu xi tibdiliet mhux biss fl-Ewropa. Allura jiena nemmen li Iva kieku kelli eh, nbassar Iva ser insibu ċirkostanzi li ma konniex qed nistennewhom fir rebija li ġejja u Iva dan ser ikun ifisser li aħna fil-futur ser ikonna insaħħu regolamentazzjoni fuq dawn il-kwistjonijiet kollha fir rigward ta' domanda ta' Sur Smith dwar l-Ecofin u l-Eurogroup, u il-koordinazzjoni jiena jkolli ngħid li kelli kooperazzjoni tajba ħafna mal-pajjiżi ta' l-Euro u l-Eurogroup u irrid nagħmilha ċara li diskussjonijiet fuq il-patt ta' stabilità tkabbir kien dwar l-Euro u il-qofol ta' diskussjoni ħafna drabi kien fil-Kunsil tal-Ekofin aktar milli fil-Eurogroup. Jiena nemmen li l-Eurogroup huwa istituzzjoni tajba ħafna u importanti li għandu jkollha diskussjoni fuq il-patt ta' tkabbir u stabilità, però sissa kien hemm rwol saħtu ħafna għall-Ekofin, għall kunsil tal-Ekofin. Jekk naħsib xur ser jkun importanti għall iżvezja biex tidħol fl-żona euro, Iva nemmen li Iva, għandna nagħmlu dan mal kemm jista' jkun, ir-risposta hija Iva, però jista' jkollna appoġġ f'referendum fl-Iżvezja aħna għanna dikjarazzjoni ċara ħafna mill-mexeja kollha eh, tal-partiti tal l-ewra li rridu referendum. Għal daqstant, Iva, jiena nishtin nidħol fi zona ewra malajka kemm jista' jkun, però dan ifisser li rrid isir permezz ta' referendum fejn ikonna Eh, iva ċara biex bekk inkunu nistgħu nitlu. Ħafna pajjiżi kieku forsi ikunu f'pożizzjoni ħafna ħjar permezz tal-ewro milli mingħajr l-ewro. Ġejt mistoqsi wkoll jekk aħna rriġniex mill-kriżi jew le, ovvjament din hija kwistjoni ta' perspettiva nistgħu naraw li iva issa il-kreditu għadu xorta waħda ta' problema, però mhux gravi daqs kemm kienet is-sitwazzjoni siċċirilu. Ew niftakru li f'Marzu, f frar Marzu konna qed naqraw studji fej kienu qed fej konna din inqablu sitwazzjoni ma' 30 nies fej kien hemm problema kbira fejn il qat kien qed jilħaq 15 sa 20% u bażikament fl-Ewropa nista' ngħid li dan it-tip ta' żvilupp issa madux fuq l-aġenda tagħna. Għamilna biżejjed biex noħorġu mill-kriżi bl-infrastruttura finanzjarja aħjar Iva, risposta hija Iva, però hija biżejjed din hija xi ħaġa li rridu nkomplu naħmu fuq għaw nkomplu ndiskutu. Jiena naħseb li sar ittieħdu deċiżjonijiet f'perjodu ta' żmien għaliex kieku ma sar hekk in-nies kienu jkunu qegħdin jiġu imminati uh, fir-rigward tal exit strategy, fir-rigward ta' politika fiskali, jiena nirrappreżenta pajjiż li qed timmira li ikolla surplus u bilanċ tajjeb fi tlet snin li ġejjin. U għal daqstant għal pajjiżi stess jiena ma nirrekomandax deficit ta' 3% bħala xi ħaġa li għandek timmira għalja għal daqstant din tip ta' ambizjoni ta' 3% hija limitata ħafna u jien nirrakkomanda li pajjiż jerġa' jirkupra Pero dak li edi il-patt ta' kabiru stabilità qed jirrakomanda huwa li ikonna eh, fil 3%. Irridu naraw hekk eh, jistgħux ikonna trattament tajjeb orizzontali bejn il-pajjiżi. Il-prinċipji li aħna fassanna ġewwa Gothenburg u mbagħad idħadna deċiżjonijiet fuqhom kemm fil-Kunsill naħseb li dawn issa kienu passi il-qoddim ħafna, ferm importanti, pero xorta waħda naħseb li rridu nkunu iktar ambizjużi fuq il-politika fiskali fl-Ewropa. Grazzi mella s-sort ma' Paris un bat Senike Juri un bat Olla Ludwig Skin. Antwa. Grazzi, rigward il-referendum dwar il lower. Jina għad kost li jinti xtaqt t kemm jista' jkun malaj. Inti qed li hemm min irid referendum f'pajjiżek meta? Jekk mhux issa. Intaħseb li jint bħala politiku illi il-poplu jista' eh, jiġi perswas. Għax ħafna minnhom kienu qed jitfgħu t-tort fuq il-krizi finanzjari. Inti semmejt is-suq finanzjarji, ma jiddependi minn fejn ġejn inti għax il-Kunsill dak li propona l-Konsil u ħafna nqas li dak li proponet il-Komissjoni, u dik li proponet il-Komissjoni inqas li dak li proponew l-ECB. Inqas minn dak li proponew l-Roħder u inqas minn dak li proponew il-Parlament Ewropew. Kinti qed titkellem dwar kompromess, inti tista' biss titkellem dwar kompromess bejn l-Istati Membri. U aħna m'għandniex kompromess mal-Parlament Ewropew, fih dan il-Parlament Ewropew. Fuq il-makro supervizjoni naqblu għax għanna aħna neħtieġu setat għal ehm, supervizjoni u il-setta li wieħed jimponi ċertu impożizzjonijiet għax bekk biss nkun nimxu qoddim. Rigward il-hedge funds aħna qed bħalissa ninstabu f'stat ta' kodeċiżjoni, aħna qegħdin inqarqu dak li jkun fuq dak li hemm bejn il-Kunsill u bejna u ngħidu li va diġà għandna soluzzjoni ma nagħmux il-każ għax il-Parlament xorta qarit irid jabdija l-ewwel hu minn ħatiew. Irviri trid issemmi id-kodeċiżjoni fid-dokument tiegħek dwar ir-riżultati tal-Presidenza Żvediża. Grazzi, tejtek li għal nis jina kol minna ħati għajni nifraħ li l-ek dwar eh, taqsira li inti ressaqt issa u dwar il-rizultati li tkellimt u il-rizultati li ksibtu bħala prezidenza. Nixtieq nitkellem dwar il- il-bejt il taxxa sejħu l-għamel, il-tax havens dak li ġie mwiet kontra dawn it tax havens u l pajjiżi kollha tal-OECD penjaw ruhom biex jagħmlu din informazzjoni fuq dawn it tax havens disponibbli. Iżda jiena xi nistaqsik. Inti taħseb li standards li għandna bħalissa l-OECD huma biżżejjed huma tgħidu li jekk għandek tax haven illi għandu ftehim ma' tnax il pajjiż fuq skambju ta' informazzjoni. Mela, allura, din tax haven tista' tkun eh, dikrija responsabbli. Min liema minn dawk id-dispożizzjonijiet minn G20 jistgħu jiġu wetqa. Hemm xi eh, taħdidi ta' dejjin fih dan il-Kunsill fuq xi Repubbliku fuq li wieħed iħalli biss lil dawk il-kumpaniji li mumiex involuti f'tax havens li jieħdu sem hemm xi ħaġa ġdida, xi ħabar ġdida fuq dan il-f'dan ir-rigward? Nkellim li miss, grazzi. Nixti eh, nilqa' il-Ministru tal-Finanzi fostna hawnhekk of senar u pjaċir li għetna raw fostna kena smieħ interessati ferm għas-sur Trixej li qal illi u importanti illi wieħed iħarreċ il-nies sabiex innaqqas il qat Il-miżuri ta' taħriġ huma ferm importanti jekk għan taffu l-effetti tal-kriżi speċjalment f'ekonomija bas imsejsa fuq l-arfin bħal majja tagħna. Jekk inħarsu l-ftit lejn l-Iżvezja, naraw li għandna xi 40% nqas postijiet ta' taħriġ vokazzjonali minn li kellna fis-sena 2006. Aħna irridu nimmiraw u nfukaw it-taħriġ tagħna fuq dawk illi iktar għandhom bżonn jitlu fis-suq tax-xogħol. Il-Kunsill qed proponi qed jipproponi li kunnem hemm ċertu tnaqqis fil-miżuri ta' taħriġ. Il-Ministru jaqbel x'taħseb il-Presidenza dwar din u dwar il-finanzjar komunitarju fuq miżuri ta' taħriġ. Rikur u rigward l-euro naħseb li l-inqas taqblu fuq ħaġa waħda u jiena naqbil hawnhekk ukoll miegħek. Grazzi sew tal-dawn il-mistoqsijiet. Meta nitkellmu dwar mistoqsijiet tas sur Karazon fuq referendum ġew l-Iżvezja, li sempliċiment nsemmi xi ħaġa li wieħed irid jisħaq fuqha. L-Iżvezja mhix qed tibqa' barra mill-Ewro sabiex ikollha politika inqas ibsa u inqas stretta aħna namira fil-Bank Ċentrali Ewropew li huwa li qed imexxi stabilità f'pajjiżna, pajjiżna Għanna inqas problemi ta' inflazzjoni bħal m'għandhom meta qabla mal-pajjiżi l-oħrajn, speċjalment anke dawk fiż-żona euro, meta nitkellmu dwar il-miri tal-baġġett tagħna nisħaq illi dawn huma ħafna aktar effiċenti u anki dan huwa xida bir-riżultati ta' li ħarġu minna. Aħna fost l-iktar tlet pajjiżi iktar b'saħħithom rigward il-budget tagħhom u deficit tal-budget tagħhom fit tlet snin ġej fid-dawn it-tlet snin. Għax u f'dawn il-snin li ġejjin anzi skużawni. Jinina naqbel li jekk inti qed m'intix ser tissieħeb mal-ewro titkun mela xorta daqstant responsabbli. U titkun daqstant ibes fil-miżuri tiegħek u strett. L-impatt fuq it tkabbir u l-impjeg kien aħrax ukoll f'pajjiżna. Iżda jiena naqbel illi eventualment meta niksbu l-appoċ tal-popolu zvedi, sew jina għamel l-almu tijaj biex porvan il-persodijom, ma għanna bżon l-appoċ tagħhom l-ewel. Mbat namlu magħha. Jina naqbel irrit ikonna kodeċizjoni fil-Parlament Ewropew, aħna dejjem hindi hekk. għek. l-agenda tal-ekofil mal-Kunsil, Iżda lina kienet ftit jibsa għax aħna ma kenniex il-dettalji kollha kostituzzjonali minna dak li stajna iżda kien hemm xi affarijiet li ma stajniex nikkontrollaw li effettwaw is-sitwazzjoni iżda jiena il reprezentanti li s-sib soluzzjoni fuq din kwistjoni ta' fl-imkien flimkien mal-Parlament. Imma il-Parlament laqas huwa waħdu u xi ħaġa waħda hemm ħafna gruppi fiħdana li dawn irridu bejnietom. U aħna rridu nigżbu konsens wiesa. Irridu nqisu il-firxa wiesa politika li hemm voluta. U nqisu l-interessi politika tagħna għalhekk. aħna għandna nistgħu naħdmu nimxu l-qoddim. tal Unjoni Ewropea li taħdem jitfid bejn il pajjiżi u bejn l-istituzzjonijiet fuq il-hedge funds nistaw nejdu illi dawn ma kienux eh, l-inina tal-krizi, iżda ħana rridu niftakru dak li ġara fit-98, fit-98 meta kienem il-kapital fuq żmien twili li falla, meta kienem il-krizi russa, u din hija hija importanti li kunem dan it-tip ta' supervizjoni u regolament tazzjoni fuqha iżda huwa tajja għalhekk jistgħu immexxu fuq dan il-kwistjonijiet imma aħna rridu xi darba naqblu. E, fuq il-mistoqsija dwar tax havens, jiena nixtieq ngħid illi deċiżjonijiet illi ttieħdu fl-ewwel laqgħa kienet e, ġo Londra ġiet implementata m'hemmx pajjiżi li huma fil-lista griża issa u għamin umxajna l-qoddim sew meta ġejna biex nitkellmu fuq trattati tat taxxa b'dak li xaqsa mit tax havens aħna jiena personalment eh, edal qalbi di għax jiena eh, naqbel li qed nitilfu ħafna dħul mit-taxxa bħal ħafna pajzi oħrajn ġifieri nemmen iva li rridu naħdmu aktar fuq din il kustjoni iżda ma nistgħux ninsew illi għamilna xogħol mhux ħażin ukoll u mxejna mhux ħażin impenn minn naħa tal-Presidenza Spanjola importanti hawnhekk li naħdmu fuq jaħdmu fuq id-direttiva ta' tfaddil irridu wkoll nimxu lejn iskambju ta' informazzjoni automatika u rridu naħdmu ktar f'sfiq u ma dak li xaqsam mal-pajjiżi ġirin tagħna. Fuq il-mistoqsija dwar edukazzjoni, jiena naħseb li ma nistax nagħmel distinzjoni bejn pozizjoni tiegħi tal-Presidenza tiegħu tas-Sur Trixe. Ovvjament, miżuri attivi għas-suq tax-xogħol huma ferm importanti. Din hija xi ħaġa li aħna inna nipprovaw nipromovu f'dal proċess eh, kena espert ukoll darba minnhom biex jagħti prezentazzjoni kien hemm kummenti wkoll tajbin minn Sara Almunja li kif tafu għandu Eh, ħafna esperjenza f'dan il-qasam fil l-spont tiegħu dan il-qasam ġewwa Spanja. Għalhekk naħseb illi dan il-politika fuq suq ta' xogħol hija importanti imma tista' tkun għandha x'taqsam ma' ma l-edukazzjoni ma tista' tgħin il dak li jkun biex ifittax xogħol biex jagħti sussidji fuq il-pagi, x'affarijiet li li jgħin għal miżuri fil perjodu ta' qatt, għalhekk it-talim iva importanti u eh, dan din tista' biex intaffu l-effetti tal-kriżi speċjalment jekk inqisu eh, perspettiva fuq żmien twil jekk jridu ntejbu tkabbir u koeżjoni soċjali tal-soċjetajiet tagħna allura it huwa essenzjali essenzjali. Grazzi Melandi erba' min-nies fuq il-lista jekk nistgħu forsi nisimgħu minn għandkom Sur de Gaw, Sr. Sealer, Sur Zeman u Vicky Ford. Zvenna allura fidejk. Jien għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel rigward it-tax havens u d-direttiva ta' tfaddil fuq it-taxxa. Tista' tgħidilna ftit iktar fid dettall x'kienu l-kontroversi u liema pajjiżi ħadu liema pożizzjoni u il-għaliex din waslet għal pożizzjoni li intom ma stajtux taqblu dwara tul il-presidenza tagħkom. Tajjeb tikituna aktar dettalji hawnhekk. Tieni ħaġa. Fuq il-kustjoni ta' id-dejn tal-istati membri. Aħna qegħdin naraw livelli li qed iħasbuna ta' dejn u inti qed hija naqbel li għandna bżonn kooperazzjoni b'saħħitha fiskali ġewwa l-Ewropa. Ġifieri kien hemm diskussjonijiet, kien hemm progress li sar fuq kif il-mod kif eh, l-ekonomija hija strutturata u kif koprajna mal stati membri biex infadlu ta' xi nejnu l-istati membri biex imbaxxu l-atti tal-interess li jridu jħallsu fuq id-dejn pubbliku tagħhom. Ġifiri, jekk kienx hemm progress dan il-qasam għax miżuri tieħdu fih dan il-Kunsill sabiex ikunu nistgħu nejnu lill-pajjiżi biex ikunu jistgħu jilaħqu ma' dan id-dejn u inniżluh b'xi mod. Signora Catherine Styler, naf li għatta ħazin. Grazzi. Grazzi, Signora Ċer, grazzi Ministru tal-prezentazzjoni li tija kien sempliciment ta' semmi fuq fuq xi tet punti. L-ewwel net it-taxxa ta' tranzazzjoni nazzjonali kena smiħ fiħdan dan il-kumitat li kien interessanti. Kont nasef inti tista' tidina kem daċxajn x'taħseb dwar din u kif inti tfisser din it-tip ta' taxxa ta' tranzazzjoni dwar il-banek minn kien titkellem dwar kwistjoni tal-bonus. Jien x'taqseb sempliċement għajjem xi ħaġa li nqalet fil-laqgħa konsekwenza li kelli tiegħi li kontet narġema kontet nitkellem ma' rappresentanti fil-settur tal-bank u e, stampa li huma penġew li kienu dwar persuni li mhumiex qegħdin jaqalaw pagi tajbin, li qegħdin jaħdmu e, kienu ilhom jaħdmu forsi xi 20 sena fil-bank u il-kriżi ekonomika miex meqjusa meta jkun għedin jirrevedu l-prestazzjoni ta' dak li jkun qegħdin jevalwawhom bħala persuni li mhumiex qegħdin jaħdmu kif suppost u għal-livelli li suppost u qegħdin jitkeċċew fil-fatt hemm ħafna li qegħdin f'sitwazzjoni ta' tribunal industrijali, ġu meta nisma' dwar politika attiva tax-xogħol u dawn il-kwistjonijiet qed naħseb dwar il-persuni qegħdin jaħdmu fil-banek pereżempju li huma qegħdin batu u dawk il-pers u hemm kwistjoni wkoll ta' sessi hawnhekk għax ħafna minn dawn in-nies huma jew nisa li qegħdin ħadmu part-time jew inkella dawk li huma aktar vulnerabbli li ġejn lura mill ta' maternità. Għalhekk nixtieq sempliċement intikom id-dea ta' xini fil-fatt is-sitwazzjoni ta' dawk il-persuni li qegħdin jaħmu f'dawn il-banek bħalissa u jekk intom x'taqblu miħaj, inti taqbel miegħi li jekk għandna bżonn li jkun hemm responsabilità Eh, korporata ġdida soċjali, forsi ta' struttura li tejna ikonna ktar livell indaqs, forsi din il-kustjoni ta' bonuses gbar għanda xaħġa li nħallu warajna darba l-dejjem u mux nqoddu nkomplu nsuktaw fil-diskussjonijiet tagħna dwar hemm kuħadd jitkellem dwar il-bonuses ta' xi miljun lira u dawk li qegħdin jataw xi tliet xhur wara 20 eh, sena ta' servizzi li qed jingħataw dan it-tip eh, xi somma biex jitkeċċew jingħataw essenzja ma ma mish sens għalija. Jiena naħseb illi forsi irridu nħarsu lejn l-isma li jiġu kalkulati fuq il-fair value accounting u ċertu standards jridu jizzammew forsi zdadi din xi ħaġa dwar. Uh, Mr. Simon. Ja, Herr Minister, meine Frage geht ebenfalls, äh, wie vorhin bereits, eine Frage hinsichtlich. Grazie, Ministru, jena mistoqsija tiegħi għandax x'taqsam mal possibilta li il supervizjoni Ewropea fuq l-awtoritajiet nazzjonali u li kollna intrapriżi individwali u kumpaniji wkoll aħna għanna l-autoritajiet ta' l-Unjoni Ewropea u l-Konsil tal-Ministri Finanzjari li jkunu voluti u koll jekk għandek bank transkonfinali li huwa f'diffikultajiet, allora jkun hemm il-perjodu ta' xar fejn il-Kunsill tal-Ministri jiltaqa u il-gvernijiet imbagħad jistgħu ilaqgħu jerġgħu il-Kunsill tal-Ministri għattili darba wkoll. Għalhekk qegħdin naraw illi dawn il-banek għadin jgħaddu minn perjodu twil qabel ma jkun hemm u hemm bżonn dal-perjodu kollu għall-emerġenza. Um, um, I've got two more actually. I've got Vicky Ford. Baqa li tnejn oħra, Vicky Ford u Astrid Luling. Ġifiri ħanħdu daw it-tliesa mbagħad nieħdu l-Viki u l-Astrid aktar tard. Grazzi ħafna. l nibda bil-mistoqsija ta' sur Giggold fuq it-tax havens u x-xogħol bit trettiva ta' tfaddil. Nixtieq ngħid li s-soluzzjoni u l-kompromess huma possibbli jiena Żvediż, jiġifieri ovvjament nemmen ħafna fil-kompromess. ma konniex jirnexxinna nilħu. Kien l nilħu kompromess kieku kellna xi laqgħat oħra. Kienet baqgħu affarijiet tekniċi komplikati pendenti. U il-proċedura fuq il-kustjoni ta' supervizjoni huwa twila ħafna. Ma stajniex neġo nibdew negozjati daqshekk komplikati fl-aħħar laqgħa tal-ekofin u jkollna riżultat sodisfaċenti. Ovvjament, Irridu nsibu bilanċ. Irridu nwessaw l-ambitu tad direttiva ta' tfaddil hemm affarijiet interessanti li bħalissa jaqgħu barra mill-ambitu dan irridu ninkluduhom. Irridu nagħmlu kompromessi għabbażi tal-bil fjera fuq l-2002 fuq kif nistgħu ninkludu l-informazzjoni awtomatika ġifiri għaw punti li jdu naħdmu iżjed fuqhom. U ma nix ninjoraw il-kontroversja li tazisti, però em impenn qawwi fl-istess ħin min-naħa tal-istati membri biex jippruvaw jagħmlu progress dan il-qasam. Kien hemm stati membri li għandhom pożizzjonijiet magħrufa fuq uħud me direttivi f'dan id-dossier, però huma u rew ukoll fid-diskussjonijiet tekniċi illi lesti jaħdmu biex tinsab soluzzjoni. Fuq id-dejn u l-ammont ta' dejn, naħseb illi ma jagħmilx differenza x'inhi il-perspettiva tiegħek fuq il-politika ekonomika, dina dejjem hija problema id-dejn. U għacċar illi irrit ikollna xi stopping point ximkien qabel ma naslu u kuna nistaw, biex nkun nistaw nifacċaw il-krizi li jmiss minn pozizjoni aktar soda. Jekk inti għandek iż-bilanċ qawwi, se tieħu deċiżjonijiet serji mhux biss fuq it-taxxi ma anke fuq in-nefqa. U ovvjament hemm taxxi u nfiq li għandhom effett differenti fuq l-impjiegi kważjoni soċjali tkabbir, pereżempju għandna taxxa tal-karbonju li hija tajba l-ambjent għandna taxxa fuq il-petrol, it-tabak, l-alkohol illi mhumiex qegħdin jintużaw biżejjed fl-Ewropa u li nistgħu nużawhom biex insaħħu il- finanzi pubbliċi mingħajr ma ntelfu skabbir. Hemm ukoll infiq però illi qed iwassal għan nuqqas ta' possibilità li żomm in-nies fis-suq tax-xogħol għalhekk irid ikollna ħafna xogħol irresponsabbli jekk iridu nittrattaw din il-problema. Catherine Staylor kelmetna dwar il-taxxa ta' transazzjonijiet. Jiena Rissaqna proposta deċidejna dwarha fi Svezja wkoll biex naħdmu permezz ta' miżata Għalbanek bbażata fuq id-daqs tal-balance sheet kellna taxxa ta' tranzazzjoni qabel però din ma taħdimx għax ħafna minn daw tranzazzjoni huma fludi ħafna u ehm, jiċċaqalqu anki lej postijiet li ma jaqgħux taħt il-ġurisdizzjoni tagħna. Però jekk nittaxxaw bażi tal-balance sheet din hija ħafna iktar diffiċli biex wieħed jevita. Għaliex biex inkun onest, Il-problema probabli li ikollna din il-bubble ġdida narawa fl-espansjoni tal-balance sheet. Din hija miżata mhix taxxa. U tintuża biex tiffaċilita fond ta' stabilità li tista' titratta s-settur bankarju fil-ġejjeni għax naħseb illi jagħmel sens li l-settur bankarju jħallas l-sigurazzjoni tiegħu stess. U din hija ħaġa li rridu indirizzawa fil-ġejjieni. Nis-simpatizza ħafna ma dawk in-nies li semmejt inti Sinjura Stajler dawk in-nies li ħadmu u omorhom kollhom u bla torta xejn issa għadin ibatu l-għar effetti tal-krizi fl-istess ħin għadin naraw ukoll bonuses għawin li dawn l eżekutivi tal-istess banek għadin jirċievu. Nasab eh, nisan nitrattaw il-kustjoni tal-banek u tal-bonuses mill-perspettiva illi jekk għanna natu wis ċans li n-nis jihdu riskju, il-riskju n-nis jihduħ. Pero jekk il-nis taħna ħeċettaw l-ideja li għadin nirriskjaw ammonti kbar ta' flejes biex nsalvaw il-banek li tukunem hemm bil-fors xi sens responsabilta fis-settur bankarju. Kemm tgħin issa fuq id-diffikultajiet eh, li semmew ta' eh, mis-Sinjura Simmons ambizzjonijiet kbar, ambizzjonijiet inqas fis-settur finanzjarju il- l-inqas um, krizi bankarja li rajna kienu fil-pajizi um, Skandinavi fejn rajna badwar 2-3 fil-mija tal-GDP u l-iktar wieħed soli kien fl-Indonezja fejn kellna 60 fil-mija tal-GDP il-bqija waqgħu x'imkien fin-nofs. Fl-aħħar kriżi l-Iżlanda pajjiż żgħir fl-Ewropa ħar responsabilità fil settur bankarju fejn dawn ħalsu madwar 100% tal-GDP tagħhom biex ikunu jistgħu jilħqu l-obbligi tagħhom. Kien hemm każijiet oħra fejn in-nies irtiraw mis-settur bankarju. Jista' jkun illi il-banek jikbru ħafna fil-pajis un bat meta jkun hemm kriżi daw sempliċement jirtiraw minna. Ġifieri rajna affarijiet differenti, tendenzi differenti. Issa aħna rridu naraw kif nistgħu nisrattaw dawn il-każijiet kollha. Trit struttura komplikata, intrikat eh, biex wieħed isib bilanċ. Di laqwa waħda li nistgħu noħorġu biha Jina nemmen li għaw iktar kooperazzjoni Ewropea, però naqbel ukoll li id-deċiżjoni deċiżjoni jridu jsiru fuq kompromessi ġusti u nieħdu konsiderazzjoni l-aspetti kollha. L-istati membri kienu lesti illi jagħmlu da kollu li jistgħu biex jipruvaw u dan il-kompromess. Fil-mezzi tax-xandir tal-pajjiżi differenti kien hemm minqal aħna ċedejna żejjed ħadd ma ċedix daqsna. Imma kulħadd, kulħadd għamel dak kollu li seta biex nippruvaw nilħu bil. Ġifieri jina, nara li kulħadd tasebu. Issa l-importanti u li nirrispettaw l-interessi kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, Kitty. Għandi żewġ mistoqsijiet l-għada fuq l ifmd dina kena bieċa xogħol kbira għalik u l-kollegi tijak. U proset tal-li għamiltu dan kollu. Dina bdiet bħala leġizlazzjoni li tipprova tħares il-pubbliku u l-investitur. Però peress li kienet maġla wisq u kisret l-standards tal kommissjoni u spiċċat miktuba ħażin għand ħafna iktar konsekwenzi negattivi mill wieħed se taqgħet jimmaġina u hemm żewġ jidher li jena għażliet hawnhekk. Jew inkomplu bħala Parlament u Kunsill ninvestu ammonti kbar ta' żmien fost l-aqwa nies li għanna f'dan il-komitat biex nippruvaw nibdlu għaf bieċa leġizlazzjoni tajbu dan ħajħu sforzi kbar u xorta ma tkunx perfetta. U fl-istess waqt ukoll toħġilna l-ħin li nistgħu kieku ninvestu fi prioritajiet oħrajn derivattivi, taħriġ, da kollu jibda jtellifna mbagħad. Jon kalla li nistaw namlu li l-Komissarju l-ġdijt juhud il-bicċa leġizlazzjoni u juhud l-ura l-Komissjoni jisma dak li għet jintqal u dak li jintqal f'daw aħħar sitxur. Isegwi il-prinċipju tal regolamentazzjoni aħjar u jaġa jiġi għonek u d-dimna bċaħġa ġdida. Issa, li ma minn dawn iż-żewġ alternattivi inti ħa tajt l-Kummissarju il-ġdid tiħi parejri li segwi. Sa dik għadda l-mistaqsija tiegħi l-ultimi mistaqsija tiegħi dwar l-kontabilità dawn l tajt supervizori ġodda. Meta ftakru dal-aħħar li ġara f'daw l-aħħar snin l-ammont kbar ta' flejjes li kellhom jingħaddu lejn is-settur bankarju naħseb l-innis nies għandhom mit raġuni li jitolbu li jkun hemm kontabilità sajba sar regolaturi. U kif tafu fil-Unit l-FSA kontabli mal-gvern tagħna ma jkun hemm elezzjoni ġenerali fil-Unit il-pubbliku jagħti vot ċar bejn partit li tu jkompli bl-FSA kif inhu u l-ieħor illi irrid ibiddel is-settat b'mod drammatiku jgħaddi din l-awtorità taħt il-Bank Ċentrali, ġifieri ikun hemm akkontabilità. Però donnu illi il-kapit tal-autoritajiet ġodda ħajkunu maħtura mill-Kommissjoni l mhux se jkunu kontabli la gvernijiet nazzjonali u laqas għal dan il-Parlament u għalhekk għandi mistoqsijiet kbar dwar il-kontabilità tan-nies li aħna qegħdin nitolbuhom immexxulna s-servizzi finanzjarji tagħna. Nixtieq l-opinjoni tiegħek fuq dan. Astrid, and then very briefly. Astrid, ikjoġbok imbagħad żven fil qosar ħafna. Iva, fil qasar ħafna, Senior President, jena nishti ehm, nitkellem dwar id-diskussjoni li kim sejħa Tax Havens. Aħna tkellimna dwar l-fat li napplikaw l-OCD standards, pero kejja dan qed naraw talbiet automatiċi għall informazzjoni li qegħdin isiru ta' spiss imbagħad naraw min ikun e- qed jgħid li tnax ftehim mhux biżejjed. Skambju awtomatiku ta' informazzjoni ma jservi għal xejn għaliex l-amministrazzjonijiet ta' taxxa għandhom wis informazzjoni li ma jistawx jimmaneġġjaw. Ftit ilu ġiet mara tarani u għalt li li taħdem fir-Renju Unit iżda għandha tul fil-Ġermanja. Però it-tul mir-Renju Unit tagħha m'għadux qed jiġi intaxxat għaliex l-informazzjoni iva għaddiet, pero xejn mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ma, wasal. Situazzjoni i li inti m'għandekx għal xiex tħallas iktar taxxa li l-amministrazzjoni tat-taxxa tiegħek ma tistax timmaniġja l-informazzjoni. Jekk inti għandek il withholding tax, inti ovvjament trid titħallas eh, din it-taxxa ġewwa il-pajjiż fejn tgħix inti l-residenza tiegħek u dan huwa tajjeb, però naħseb li irridu immorru lura għal fatti il-Kummissjoni innifisha ikkonsidrat li skambju tal-informazzjoni miex qed tajjeb taħdem tajjeb ħafna, però intom tridu eh, tabbolixxu sistema li taħdem li hija il-withholding tax ġifieri. U għawek qed nitkellem dwar it-direttiva Eh, ta' saving tax. Għanna bżon nibbażaw il-punti tagħna fuq fatti u mhux nippruvaw niksbu dawn skambju ta' informazzjoni awtomatiku. Ma kull imkien sempliċement għax għandna għax irridu anke jekk ma jservu għal xejn. Jiena naħseb li skambju tal-informazzjoni jekk dan jiġi mitlub jaħdem. nispera li l-Presidenza Spanjola tilħaq ftehim. Ma nistax nara għalfejn ma nistax nħallu għafidejn l-Istati membri biex jagħmlu l-għażliet tagħhom fuq id-direttiva ta' Savings Taxation biex bekk dawn jiddeċidu jekk għandhom xi jagħmlu skambju ta' informazzjoni jew inkella japplikawx il-withholding tax. Ħafna stati membri għandhom withholding tax. U tal sew. U għallura fej ma jkollix din is-sistema fuq livell Ewropew. Laħar kumment jena kontenta ħafna li qed nisma' li inti rinnoċjaj tal-inizjattiva fi zida tal-dati fuq eh, l-spirti u koll il-fat li ġit hija irrata fuq eh, il-bit. Eh, Sfortunatament, pero ma jemx din it-tip ta' proposta. Sinjora Ruling nixtieq ngħidlek li artiklu 11 ta' Savings Tax Directive bħalissa titlob lill istati membri kollha biex jgħaddu għal skambju ta' informazzjoni awtomatiku la darba il kondizjonijiet ikunu intlaħqu u dawn ser jintlaħqu malajr għal daqs din id-diskussjoni miegħek ser tispiċċa għal kollox. U hemm raġuni tajba ħafna għaliex inti ma tistax tagħmel taxxa fuq il-ġid jew inkella fuq eh, il-wirt jekk inti mar kollok xi informazzjoni biżejjed u dan jista' jsir biss permezz ta' skambju ta' informazzjoni. Jekk jogħġbok ippermettili jgħid il-President tinterrompi. Iva, għandek raġuni, jgħid il-kellim però xtaqt nejnek tifhem is-sitwazzjoni jiena ma konċ kontent bir-risposta tijak fuq il-Savings Tax Directive u għal san nitolbok biex tatini iktar dettalji x'kienu l-kwistjonijiet li waslu għal kontroversja u li ma stati membri ħadu li ma pozizjoni. Grazzi. Very briefly. fil qasar ħafna. J'ai parlé de la directive sur la fiscalité de l'épargne et je sais qed nitkellem dwar eh, Savings Taxation Directive u naf li hemm dat ta' skadenza. Però jekk id direttiva eh, ma tkunx tajba biżejjed dejjem nistgħu nibluha jekk ma tkunx qed taħdem tajjeb u m'għandniex għalfejn nħawdu eh, succession rights mal saving Directive. Grazzi. Jena ser nibda dwar bidamandi dwar eh, direttiva fuq eh, fondi ta' investiment alternativi. Jena nemmen li din hija kwistjoni fejn nistaw naraw interessi saħitom ta' għal kooperazzjoni aħjar. L-istituzzjonijiet iġidi regolamentati iktar aħjar hemm bosta istituzzjonijiet li kienu fil-qalba ta' din il-kriżi bħal pereżempju Lehman Brothers li ma kinux taħt regolamentazzjoni tajba kif suppost huwa ċar bizzejiet li jekk istituzzjoni titlob lil dok li ħasfil taċċa biex jieħdu responsabilità u biex jieħdu l-problemi tagħhom fuq il-balance taħħom, tagħhom, allura ikun tajab li konna struttura regolatorja li jpoġġi dawn l-istituzzjonijiet taħt supervizjoni. Dan ifisser li aħna rridu nagħmlu regolamentazzjoni tal-hedge funds u tal-kumpaniji tal-private equity. Dawn iż-żewġ istituzzjonijiet huma parti mill-problema għaliex huma jistgħu jikkontribwixxu għal iktar Eh, riski finanzjarji. Naħseb li huwa ġust li ħafna mid-domandi li hemm fuq dawn l-istituzzjonijiet huma bbażati fuq trasparenza u biex bekk nkun nistgħu naraw x'tip ta' exposure għandhom mhux tip ta' leverage qed jużaw. Aħna allura ma nistgħux ikonna responsabilità fiskali jekk ma jkollniex trasparenza biżejjed Ovvjament hemm ukoll bżonn għal iktar progress fi rigward ta' dan ta' din il-kwistjoni u mhuwiex fidejja li noqgħod nagħti pariri l-Kummissjoni dwar x'għandu isir, aħna se nippruvaw nagħmlu progress u fl-aħħar ġanet tal-Presidenza tagħna f'dan rigward ta' dan il-suġġett, però hemm xi punti diverġenti bejn l-Istati membri u għal daqstant nispera li nkun nistgħu nagħmlu progress. Issa fi rigward tal-accountability għalina din ħaġa ferm importanti dawn l-istituzzjonijiet bħalissa huma integrati f'sistema ċara ħafna tal-accountability fl-Ewropa u ma qegħdin jirrapportaw lura lill-Kunsill u wkoll il-Parlament ovvjament u naħseb li għandna um, biżejjed accountability hawnhekk. Jiena mhux se nidħol f'dibattitu dwar liema tip ta' organizzazzjoni l-istati membri għandu jkollhom fuq l-istruttura regolamentarja tagħhom. Ħafna stati membri bħalissa qed jasbu li jkollhom struttura iktar unifikata fejn l-istati il panik ċentrali ser jkollhom eh, rwol iktar b'saħħtu. Però din hija xi ħaġa li għandha tkun lil mill-agenda nazjonali, fl-agenda nazjonali mux mux fuq din l-agenda tagħna. Fir-rigward ta' Savings Directive to Tax Havens jiena nemmen ħafna li rridu immorru li lil mill-withholding tax u mid-dispożizzjoni tal-informazzjoni awtomatika għaliex din mhix bis kwistjoni ta' tax revenues iżda hija kwistjoni ta' minn fejn dan kollu oriġina u mill-liema tip ta' attività ta' investiment dan id-dħul ġi. Sakemm għandna il-withholding tax aħna m'għandniex din it-tip ta' informazzjoni li tikkrea opportunità għanniex biex jevadu t-taxxa jew inkella biex jagħmlu xi kriminalità u ma jkunux qed iħallsu t-taxxa li suppost iħallsu. Jiena nemmen li ċittadini għandhom iħallsu it-taxxa tagħhom u jkun għandu jkun sistema responsabbli fejn in-nies jisegwu l-liġi. Jiena allura nemmen li informazzjoni awtomatika hija xi ħaġa li rridu niksbu. Hemm xi rekwiżiti speċifiċi u jiena jkolli ngħid li l-ispettazzjoni tiegħi fuq dawn in-negozjati ser tfisser li fl-aħħar mill-aħħar aħna jifa ser nagħmlu progress kif qal is-sur skont dak li għal-sur li għallira mux se nidħol wis f'dettal, mux se namel kwistjoni iktar komplikata. Għat ta' rizervi diġa, Jek ma namlux dan ser nispiċċaw f'sitwazzjoni bħal ma kienem ġewwa Londra fil-G20 fejn ikun hemm iktar tejm internazzjonali li jista' jkunu ta' problema għal ċertu pajjiżi, għal daqstant jiena nemmen li jrid ikun hemm prospett realistiku għal pajjiżi ċertu riservi u ma jrid jagħmlu progress għaliex għandhom bżonn ta' eh, direttiva Ewropea ta' savings jina nħoss li hemm kustjoni realistika ħafna f'dan il-pajjiżi u qegħdin jifmu li hemm bżonn ta' iktar progress anka jekk ma għandhomx l-interessi tagħhom għax ġizomu. Thank you very much everybody. Grazie tassew sewi kulħadd grazie Ministru, nassumi mit-tweġiba tiegħek għal mistoqsija ta' ġrid fuq l-IMFMD inti kieku tippreferi li jkun hemm kod deċiżjoni bħala konklużjonijiet tal situazzjoni minni din tiġi mneħija mill-Kommissjoni biex dawn jirġaw jiprovaw għal dar boħra wara xogħol sfiq tiegħek naħseb din il-konklużjoni wieħed jista' jiġbed naħseb li hawn xuħud fost dan il-Parlament li jaħsbu li forsi nistgħu ikonna kompromess iktar qawwi Eh, li nistaw nikzbu mill dak li ksibtu fil-konsil u ħnamlu l-almu tana dan imma nixin ringrak xorta tal-xol l-ammont bil ħafna ta' xol li għamlet